Tmien tal-axħar plan, tal-ewwel panel. Mela, e nibdew mill-ewwel bl-ewwel smih li hija eh, il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea oqsma ta' attività, strumenti, prevenzjoni, investigazzjoni u repressjoni. Mela l-ewwel cluster huwa dedikat għal UNODC u l-Interpol li se jagħtuna evalwazzjoni ġenerali tal-kriminalità organizzata fuq livell globali. Mela jen bdew mill-ewwel billi nisimgħu lis sinjura me li tirrappreżenta l-uffiċċju tal-ġnus maquda kontra id-droga u il-kriminalità u ħaturi l-impenn tal-UNODC fil-ġlieda globali għal kriminalità organizzata kif ukoll traffikar ta' drogi. U ħat prezentana il-World Drug Report u ħatatina u koll analizi dettaljata tal-evoluzzjoni fuq livell eh, dinji tal-konsum il-produzzjoni traffikar illegali ta' drogi. U wara l-prezentazzjoni ta' sinjura se jkonna u koll prezentazzjoni ta' l-Interpol sur Rosbach li prezentanna valwazzjoni globali ta' l-organizzazzjoni tiegħu dwar it-teddida tal-kriminalità organizzata. E, fid-dawl tal-ħin li sar jena nipropon li id-dibattitu norganizzaw b'dan il-mod. E għaddu l-kelma mill-ewel li Sinjur Ameli ħatati din il-prezentazzjoni ta' 15 minuta. Ġifiri, ħanajt ħaġa minn għoddim, skużawni, fid-dawl ta' dak li ġara l-aħħar darba fejn il-ħidma verament it-tawlet, jiena mal-15 minuta ħanaqtala. Skużawni, imma ekk kollin namel din hija xi ħaġa ma nħobbx nagħmel u nittama li verament kun tista' iżżomm ma dan il-ħin u mbagħad immedjatament wara ngħaddu il-kelma lis sur Rosberg għal 15-il minuta ukoll tal-Interpol u mbagħad wara ngħaddu l-kelma lil kollegi li jixtiequ jitkellmu. Ovvjament, eh, il-rapporters għandhom priorita fuq il-kollegi l-oħra. U meta saqsu mistoqsija għajdunna b-moċċar ċar lil min qed indirizzaw din il-mistoqsija u nippruvaw niftakru li m'għandniex aktar minn żewġ minuti sabiex namlu il-mistoqsijiet tagħna. Mbagħad ikunu ħin għat tweġibiet minn ħat rapporters u mbagħad jekk jibqa' ħin namlu it-tieni round ta' mistoqsijiet. Għalhekk imbagħad il-mistidna tagħna jkunu jistgħu iwieġbu u biex ma naħlux iżjed ħin ħan l-kelma mill-ewwel lis-Sinjura Mel. Perfetto. Grazie, buongiorno, eh, signora Presidente. Grazzi, lodwa tajba, signora eh, President. Forsi xizew xinuti tlet minuti qabel laqt tmim tal-ħin għamilli sinjal. Lodwa tajba li kulħadd jiena Angela May jiena ġejja mill-uffiċċju tal-ġnus maquda fuq id-droga l-kriminalità. Jiena se nipprova prova nispiegalkom uħut mis-sejbi l-enin tal-World Drug Report li uħut minn konforsi tafu nipublikaw kull sena sabiex nipruvaw natu stampa ta' dak li qed jiġri fil-suq ta' droga eh, fuq livell globali għalhekk ħanipprova nippreżentalkom uħut mill-elementi li affettwaw l-aktar l-Ewropa u kif ukoll xi eh, xejrit li qegħdin jaffettwaw b'mod partikolari lill-Ewropa. Mela, nixtieq ngħid eh, sempliciment li jekk inħarsu fuq livell globali, level globali qed naraw li ma hemmx bidliet ewlenin brabta per eżempju mal-użu ta' droga. Jekk tħarsu għawek lej il-bars li għaw fit-graf, eh, tistaw taraw li il, tistaw taraw il-prevalenza ta' l-użu illegali ta' droga u ma kienx hemm xi bidliet enormi. Issa dwar il-produzzjoni għal darboħra mhux qed naraw xi tibdil ewlini fil-produzzjoni tal-kokaina, issa għal dak li huwa l-produzzjoni tal-loppju rajna li l-produzzjoni tal-loppju reġgħet lura għal livelli olja ta' madwar 7000 eh, tunnellat met tunnellata metrika ġifiri livelli tal-2011 u dan wara li kien hemm nuqqas fl-2010 minħabba marda tal-pjanti tal-loppju fl-Afganistan dan naqqas kważi bin-nofs il-ħsat ta' din il-pjanta. Iżda taħt l ewwel saf nistgħu naraw ċertu tibdil. Mela, ħanibda billi inħarsu lejn it-traffikar tal-eroina. Bħalma tafu, hemm mod tradizzjonali ta' kif l-eroina tasal mill-Afganistan, kif tistgħu taraw għawek. Mela fuq ta' xelluk Anzi, titlaq mill-Afganistan fuq il-lemin, di mit-Turkija, un-bad bażikament tasal fil-Europa tal-Vant. Hemm ukoll ir-rotta ta' Tramuntana li tgħaddi mill-Asja ċentrali titħol ir-Russja etc. U dawn huma iż-żewġ swieq ewlenin ġbiri ta' konsumaturi. Ma hemm rotot oħra ovvjament għaliex qed naraw il-loppju tal-Afganistan sejjer ukoll lejn ix Iżda qed nixtiequ nifukaw b'mod partikolari lejn il-punent tal-Ewropa nistgħu naraw li din hija r-rotta l-aktar tradizzjonali. Mela, xet naraw, xinu ma xejrit li huma emerġenti għawek minn ħirġin minn din rotta. Jekk naraw din il-mappa nistaw naraw li dak li se jiġri huwa jew dak li jġri jiġri li em, meta em, tabija tasal mill-Afganistan għal Pakistan umbat tmur il-Qatar jew l-Emirati Arab. Umbat mill-Golf tersa lejn l-Afrika tal-Vant U f'daw l-aħħar eh, snin il-konfiski fl-Afrika żdiedu. Żdiedu b'200 fil-mija. Xorta l-qabdi ta' domżar, Iżda din hija xi ħaġa li qed naraw qed naraw li din ir-rotta qiegħda tiżdied. U dak li naraw b'mod partikolari huwa li l erwina li kienet tasal eh, mod partikolari fl-Europa permezz ta' toro issa tuża l-vapuri b'mod partikolari qed tisfrutta iż-żieda u r-rotot kummerċali li dejjem qegħdu jiżdiedu. Per eżempju, eh, l-Emirati Arab bħalma tafu l-portijiet tal-UAE qed isiru verament ħab Eh, pala portijiet. U dan qed iwassal għal numru kbir ta' containers u merkanzija eh, u aeroplani tal-merkanzija kif ukoll mm, aeroplani tal-passiġġieri li qegħdin jagħmlu transitu eh, mill-qatar u l ua e. U allura nistgħu naraw, pereżempju, li f'din il-parti tal-golf qed naraw dan il-ħab li qed joħroġ anka għal drogi illegali b'mod partikolari, anke naraw li l-eruina qed tmur mill-Pakistan e, tmur il-Flemirati Arab mbagħad tmur lura ċ-Ċina jew inkella tmur direttament l-Ewropa. U dan kemm bl-ajruplan iżda wkoll permezz tal-rotot tal-baħar. Per eżempju, Spanja fl-2011 rapportat zida ta' kważi 50% tal-bit eh, li jisiru fil-portijiet fil-waqt. Fil-waqt li qabel eh, Anzi, is-sena li għaddiet 50% tal bit kienu fil-portijiet fil-waqt li s-sena ta' qabel dan, dan il bit fil-portijiet kien verament ftit. U iż-żieda tal-eroina, l-eroina qiegħda tiżdiet eh, dik l-eroina li jittasal mill-baħar. U jekk naraw għawek, Forsi tafu li fl-2010 kien hemm din il-marda tal-opju ġvir li affettwat l-Afganistan. Għalhekk il-produzzjoni ta' l-eroina naqset bil-kbir. U dak li rajna huwa li dan kellu effett fuq is-suq. Palma tistgħu taraw minn din il-mappa eh, dawn huma l abdiet madwar id-dinja. U il- ċirku il-blu, il-ċirki il-blu, juru fej kienem tnaqis ta' qabdiet u dawk il-ċirki il-kannella kienem zieda fil-waqt li l-isfar juri li il-situazzjoni baqat stabli. U nistaw naraw f'dik is-sena meta kien hemm din il-marda tal-peprina fl-Afganistan fir-rotta kollha li jurejtkom l-ewwel ġifieri mill-Afganistan sa l ewropa tal-Punent rajna naqis fil-qbit. U la darba dan huwa konsistenti għaliex ir-rotta turina li kien hemm tnaqqis tal-forniment tal Għanna u wkoll prova li anka fċertu pajizi tal-punent kellhom eh, tnaqis, partikolarment fir-Renju Unit. l li tasal e, fil-Renju Unit tasal direttament mill-Pakistan. Iġvi dawn ma jaddux mir-rotta, għalek dawn jiġu affettwati b'mod aktar dirett jekk ikun hemm nuqqas l oppju fl-Afganistan. U anka fis-suq tal-utenti tal-eroina kien hemm fil-fatt naqis. U dan jista' jkun e, mhux biss minħabba l-marda e, fl-Afganistan, tant ta' dawn il-pjanti fl-Afganistan, iżda wkoll minħabba li kien hemm xi operazzjoni eh, li ġiet zman tal-lata flimkien ma l-awtoritajiet Torok u tar-Renju Unit. Ġvi dawn naqsu il-forniment tal erwina fis-suq tagħhom. Iżda, it-tnaqqis ma kienx biss fir-Renju Unit, kien hemm pajjiżi oħra pal iżvizzera u anka il russja Aħna kena wieġbu għal dan it-tnaqqis tal-erojna u r-raġuni kienet li kienem eh, sostanza verament Eh, li toqtol eh, il-morfin jew inkella l-krokodil kif li semmija eh, fil-Russja din ukoll tiġi injettata u din taffettu ħafna is-saħħa. U b'mod partikolari dan żdiedet anzi, ir-riski li wieħed jieħu l-HIV hija ħafna qar minn meta wieħed juża l-eroina. Mela dak li ġara fis-suq tal-opiates hija xi ħaġa li ħansejħula an apparent imbalance, ġifieri sbilanċ apparenti, għax dak li jiġri fl-Ewropa tal-Punent imma mhux biss anke fl-Amerika ta' fuq, naraw li l-użu tal-eroina u qed jiġi stabilizzat, anzi kważi kważi qed jonqos. L-Istati Uniti, per eżempju, l-eroina tonqos u aħna qed naraw li l-użu ta' eh, opiates bir-riċetta fil-fatt qed jonqos. U n-numru ta' mewt fil-Stati Uniti minħabba dawn id-drogi huwa ola minn kwalunkwe droga illegali oħra. Iżda dak li qed naraw hawnhekk f'dan il-graf jekk taraw il-bars kannella hija il-produzzjoni globali tal lopju u mbagħad il-linji li qegħdin taraw huma il-prezzijiet fil-pajjiżi li jipproduċu. U dak li qegħdin naraw huwa li l-prezz xorta waħda qed jiżdied il-prezz qed jiżdied fil-pajjiżi kollha ta' sors, jiġri kemm fl-Afganistan, Myanmar, il-Kolombja. U palma tafu f'ekonomija meta il-prezz tas sors jiżdied dan ifisser li il-domanda qiegħda tiżdied ukoll. Għalhekk kif nistgħu nispjegaw dan l-iżbilanċ li qed naraw? Anke aħna nikkalkulaw ħażin negattivament il-suq tal-konsumaturi jidher li forsi hemm xi swieq ta' konsumaturi li maħniex qed narawhom forsi fl-Asja u fl-Afrika għaliex hemmhekk aħna ma tantx għandna informazzjoni m'għandniex ħafna data fuq dawn il-pajjiżi, dan jista' jfisser li għandna żieda fl-użu tal-opjati hemmhekk li aħna mhux qed nindunaw bih. U dan għaliex palma qed m'għandniex biżejjed data biex inkunu nistgħu nikkalkulaw. Jo inkella jista' juri li fil-fatt hemm aktar infurzar tal-liġi li hemm aktar sforzi li naġixxu fis-sors li nippruvaw eh, niskopru fejn il-produzzjoni tal-loppju dan jista' jwassal żieda fil-prezzijiet jew inkella is-suq tal-loppju eh, mhux ipproċessat, ġifier mhux tal-eroina, forsi dak qed jiżdied u fl-2010 aħna rajna żieda kbira ta' qbit tal-morfina fil-Pakistan. Palma tafu l-morfina hija sustanza li tiġi prodotta qabel l-eroina. Għalek, forsi jemmek hemm din iż-żieda fid-domanda. Issa l-dawk li huma il-prezzijiet u għalfejn ħarsu lej il-prezzijiet għaliex il-prezzijiet jistaw jatuna idea tal-bidla fid-domanda u l-forniment. U jekk taraw il-bars għal darba oħra, tal-produzzjoni globali tal-loppju. Nixtieq nitlobkom li biex nifokaw fuq il-linja il-blu li qegħdin taraw dik tinbidel hemmhekk fil-parti tisfel. Dan huwa il-prezz tal-loppju fl-Afganistan. Fil-waqt li l-linja kannella bil triangoli fuqa li edha tonqos u issa tinsab eh, stabli u għal-prezz eh, tal-beħblimnut tal-loppju fil-Europa tal-Punent. tal beħblimnut tal loppju fil europa tal ponent tal tal punent U parma tistaw taraw għawek, il-prezz tal-lopju fl-Afganistan ma jaffettwax il-prezzijiet tal-eroina fl-Europa. U għal boħra dan dinja indikazzjoni li il-prezz u s-suq fl-Europa jitmexxa mid-domanda u mhux mill-provvista. Ġvidi il-prezzijiet li edin qegħdin jonqsu fl-Europa qegħdin jirruha li taħt il- li s-suq tal-użu tal-eroina huwa stabbli. Mela, fuq il-kokaina, xistaw ngħidu fuq il-kokaina? Mela, għandar boħra dak li qed narawa wek mill-kokaina wek dawn huma ir-rotot tas-soltu, ġviri mir-reġun tal-Andi sal-Karibew jew l-Ewropa jew nkella mill-Andi sal-Venezuela jew u sal europa jew nkella permezz tal-Afrika tal-Punent. Issa naraw rotta ġdida mill-Brażil sal-Balkani, ġifiri l-Europa tal-punent, bat eventualment. Għalek hemm networks kriminali mill-Balkani tal-punent li edin jamlu negozju man nigerjani fil-Brazil u edin waslu il-kokaina e, fl-Europa permezz tal-Balkan u qed naraw li mill-Brażil e, traffikar ukoll sal-Afrika tal-Punent un bat mill-baħar jaslu għall-Ewropa. Umbat, mill-Afrika tal-Punent imlinjar iqa ħafna sal l-Europa tal-Punent u tal-Nofs permezz tan-netwerk tal-Al-Qaida li hemm fl-Amerika ta' fuq. Aħna t-naraw koll li jaw suq li għet għet eh, mill-Arġentina u għanna xie informazzjoni fuq gruppi organizzati transnazzjonali li simorru fl-Arġentina mbagħad għal darbohra mill-baħar jersqu lejn il-kosta tal-Brażil u jaslu l-Ewropa. Kif ukoll direttament mill-Brażil permezz tal-ajru e, lejn l-Ewropa u anka mill-Ewropa imorru lura bl-ecstasy. Iġvijem dan l-skambju, skambju ta' kokajna mal-ecstasy. Unbat hemm żieda ehm, fil-ġar bil-baħar jew fil-ġar bil-merkanzija tal-kokaina. Iġbi dawn qed jieħdu vantaġġ mill-numru kbir ta' containers li jmorru ehm, mill-Amerika eh, mil lejn l-Ewropa. Qed jieħdu vantaġġ ovvjament minn dawn il-containers u l-aħħar punt fuq il-kannabis biex naraw jekk l-Ewropa ix fil-fat su li jinsab tranzizjoni għal dik li għal kannabis il-ħaxixa. Palma tafu eh, l-Ewropa l-aktar li kella eh, bħala sors kienet il-ħaxixa li titkabbar fil-Marok li tasal minn Spanja. Misset naraw li l-importanza tal-Marok fil-suq tal-Ewropa qed tonqos. U dak li qed naraw hija żida tal-produzzjoni ta' din il-ħaxixa, ġifieri il-produzzjoni domestika Hemm ukoll organ gruppi organizzati fuq livell transnazzjonali li huma involuti fil-koltivazzjoni fl-Ewropa. U ħafna drabi aħna naraw meta jkun hemm dan il-qbit naraw fejn ċertu gruppi qegħdin jimmaniġġaw mhux biss il-kannabis imma l-kannabis, l-eroina jew l-kokaina. U din hija indikazzjoni hemm ċertu pajjiżi fl-Ewropa li qegħdin jgħidu li għandhom pereżempju żieda ta' 1000% fil-bit tal-ħaxixa tal-kannabis. Ġvid dan huwa suq li qed jinbidel mod maġġar ħafna fl-Ewropa permezz tal-produzzjoni domestika. Jien għandi xi dettalji oħra x'qed ngħidilkom ma naħseb li <laughs> spiċċaw l 15 minuta, grazzi. Grazie infinitamente per aver insomma. Grazzi ħafna tal-li tajtna daqshekk dettal fuq dan is-suġġett u nixtieq nirringrazzjak b'mod partikolari tal iżammejt mal-ħin. Issa ħanaddi l-kelma l-rappreżentant ta' l-Interpol is-Sur Rosbach u palma qed qabel da jippreżenta. eh, il tadida l evaluazzjoni ġenerali ta' tadida fuq il-kriminalità organizzata. Grazzi ħafna, Signora. Jina jisim li Bert Rosba jina direttur għal kriminalità specializzata u l-analizi fl-Interpol fl-Lyon Franza. L-lum jgħat ma' komawn għax qed nitkellmu f'dan il-kumitat speċjali x-direttorat tiegħi aħna nħadu ħsieb l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni u l ħasim tal-flus nittrattaw ukoll il-traffikar ta' droga, il-match fixing, dak kollu li għandu xaqsam kriminalità ambientali, terrorizmu, trafikar tal-bnedmin, piraterija marittima, il- bċeċ tal-arti li ġu misruqa u anki li falsifikar passaporti u anki flus. Aħna għanna 109 mem stat membru sekretarja ġenerijiet flijon Franza u għanna il-liaison bureaus eh, reġjonali f'Brussel, New York, Buenos Aires, Bangkok, San Salvador, Abidjan, Jaun, Harare u għanki fin-Nairobi Aħna qegħdin nibnu struttura ġdida f'Singapore fejn se jkollna il-Global Complex tal-Interpol u li suppost se jinfetaħ dan l offiċu fl-2014. Sekretari Ġenerali ta' palissa huwa s-Sur Ronald Noble li huwa eh, Amerikan u l prezent tal-Interess huwa Sur Bun Huiku li huwa minn Singapore kull stat membru huwa rappreżentat fuq livell nazzjonali mill-NCB, National Central Bureau, li l-istaff tiegħu huwa ovvjament l-Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi Nazzjonali. Kull NCB għandu sistema ta' komunikazzjoni il-ħin kollu 24 sija 70 fil-ġimgħa li ovvjament jippermetti il-komunikazzjoni ma' sekretarjat u anki l-bureaus l-oħra. Meta nitkellem fuq il-kelma communicate, ngħid, nikkomunika, nixtieq nisaq fuq il-fatt li qed hawnhekk qed nitkellmu wkoll trasmissjoni ta' stampi tal-marki ta' swaba u anki l-profili tad-DNA fost għafra ħaffariet oħra. L-NCBs ovvjament għandhom eh, jaħdmu f'netwerk ta' pulizija sigurta il-ħin kollu u eh, kulħadd jista' jipoġġi ċertu mistoqsijiet lill uffiċċju tal-ijom il-ħin kollu fuq in-nies, fuq il-dokumenti eh, tal-identità, fuq l-armi, fuq anki il-vetturi li forsi huma suspettali li ġew misruqa, imma ovvjament imma affarijiet oħra fuq il-lista. Sekretarja Ġenerali u wkoll għandu komand li jaħdem il-ħin kollu kun ċentru ta' eh, koordinazzjoni fl-jom Buenos Aires u f-Singapore li kun jista' jirrispondi għal kull tip ta' messaċjon kella jagħti għajnuna lill-membri fl-erba' lingwi uffiċjali l inglis il-Franċiż, l-Arbi u l-Ispanjol u dan il-ħin kollu. U importanti għalikom li tiftakru prezentazzjoni tiegħi llum li l-Interpol mhix xi eh, aġenzija ta' infurzar tal-liġi ta' autonoma ta' investigat li tinvestek u li għandha poteri biex tagħmel l-arresti imma eh, da mhux minnu. Aħna eh, naraw li niġbru d-data għall membri tagħna servizz tal-membri tagħna. L-IPSG tagħna żviluppa numru ta' strumenti għas servizz tal-membri tagħna biex inkunu nistgħu niġġieldu kull forum ta' kriminalità. 190 pajjiż membru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 ta' attivitajt kriminali dawn ivarjaw u kol minn pajis għal-liħor. Hija sfida ta' kuljum biex niddeċidu jekk xi eh, kas li jkun irrapportat minn stat eh, membru kun eh, ija jforma parti minn kriminalità organizzati u kella jkunx qatt wieħed li kun qed isir minn xi persuna waħda jew xi grupp dan, dan kollu ma ħna konna dejjem kuntatti mal-membri mal tagħna imma naraw li jkun hemm l-involviment ta' kriminalità organizzata u ċertu attività tkun trid iktar nifukaw fuqha nagħmlu wkoll strateġiji mill-membri u l-IPSG. Għalhekk aħna nagħtu ċertu prioritajiet għal ċertu eh, oqsma ta' kriminalità, nallokaw l-istaff tagħna r-resursi u niżviluppaw proġetti anki operati li jkunu fuq medda qasira jew twila ta' żmien. Ovvjament nikkoordinaw ma' kull min ikun involut. Aħna nafu li aħna l-ikbar għaqda tal-pulizija fuq livell dinija u mhux dejjem nkunu nistaw naħdmu waħidna biex nġildu kriminalità organizzata għalhekk aħna iffirmajna ftejmiet ma' għaddiet importanti, pereżempju palli UNDOC jew nkella WCO ta' dwana il-Bank Dinji u anki il-WHO, l-ICC u għaqdiet reġjonali u sab reġjonali bħal l-Unjoni Ewropea, l-Europol, SEPCA, ġifiri South East Europe, uh, Chiefs of Police Association, il-Karik, Central Asian Regional Intelligence Center, u anki għaqdiet tal-Polizija ta' Sab-Sahara. Dawn kienu biss eżempji. F'na drabi relazzjoni tagħna tmur lilin minn um, MOUs u eh, letters of intent, għax fil-fatt aħna namlu kooperazzjoni um, real time u ninvestigaw fl-imkien. Sfortunatament m'għandix ħafna ħin biex nkun nista nkellimkom bil osma kollha ta' kriminalità. Għalhekk jisa nitkellem ftit fuq dak li jidrinna huma l-iktar importanti biex nitkellmu llum dwarhom Kemm xi ħadd minnkom li tixtiequ tkunu tafu eżattament x'namlu aħna jiena nirrikmandalkom li iżuru is-sit eh, tagħna, il-website tagħna. Fuq il- eh, kwantu għad-drogi, aħna ovvjament għanna l-produzzjoni ta' droga u trif traffikar il-pajizi fal-Messiku fej tintuża l-violenza estrema u anki attentati ta' korruzzjoni ta' membri olja tal-gvern. Dawn huma kollha sfidi, sfidi għall-istat ta' dritt u l-forzar tal-li mhux biss fil-Messiku imma pajjiżi oħra anki fl-Asja tax-xlok fejn il-Messikani kipruvaw u koll li kollom il-kontatti. Fl-Europa aħna nġildu kriminalità organizzata kwantu għad-droga, nitkalmu nek iktar fuq il-droga li kif smajna t-oriġina mill-Afganistan il-partners tagħna f'din il-ġlieda huma dak li semmejtilkom qabel maħna naħdmu wkoll ma' Russja u ma' Franza fil-kuntest tal-Perspect Agreement. Issa fuq l-Afrika l-Interpol taħdem ħafna biex tiġilet kontra l-importazzjoni ta' monti kbar ta' kokaina mill-Amerika tisfel għall-Ewropa vaja l-Afrika u kol ġifiri billi eh, naraw li il-produzzjoni illeċita tal-metanfetamina issa qed tmur vaja reġjuni oħra mill-Afrika tal-Punent, mill-Iran u anki l-Azja tax-xlok. L-Komitat Organizzata fl-Ewropa nafu fejn tidħol jiġifieri il-traffikar tal-bnedmin, il-ser ta' ġojjelli, il-flus il-falsifikati, traffikar ta' droga u anki l-operi tal-arti li jkunu misruqa. Antikom xi eżempji ta' fejn aħna ħdimna fl-Ewropa. Il-proġett Pink Panthers fejn ej aħna assistejna l-polizija biex nsibu il-kriminali li kienu edin jamlu ser ta' ġojjelli fl-Europa u fil-pajizi tal-Vant Nofsani. ħafna drabi dawn il-gruppi ta' kriminali kienu fl-Europa ta' xlok. U aħna rajna kien ovvju li dawn il-lati kriminali tagħna qed imorru li lin mir-reġjun tagħhom u aħna li ġifiri il-reġjuni li konna identifikajna l-Interpol fil-dan il-proġett. Un batem il-proġett millennium eh, li jitratta il ta' organizzata Euro-Asia. Aħna irnexxilna nsibu kriminali u infrastrutturi kriminali li operaw fl-Ewropa l-impentana biex niġildu l-kriminalità f'dan il-qasam, eh, ma tfissirx biss li ħana niġbru l-informazzjoni dan l-aħħar Interpol, eh, Incident Response Team, l-IRT, eh, indbat f'Ġunju ta' din is-sena f'Limox Franza biex jgħin il-Polizija Franċiża fuq l-operazzjoni Bijou li kienet qed timmira gruppi ta' kriminali tal-Ġorġja u mill-Armenja. 21 persuna ġew arrestati wara din l-azzjoni f'konġunta Il-proġett Beza għadu kem spiċċa eh, wara sentej ta' xogħol ċifiri l-enfasi sar fuq il-traffikar ta' droga fil-Europa ta' xlok. Interpol ħadem jitfit mal-membri ta' sebka fuq livell tal-opera tal-investigazzjoni u anki tal-intelligenza ġifiri tal-informazzjoni. Ir-riżultati ġew proċessati mill-Interpol fiħdan il-Special Threat System Report SITAX Dawn ir-rapporti taqaw tajjeb mis-sebka għax irriflettow ukoll il-benefiċċji li aħna stajna naħdmu flimkien fuq data sensittiva għall-pulizija eh, fuq eh, suġġetti reġjonali eh, jew f'ambjenti reġjonali li huma ta' sfida Ovvjament dawn ir-riporti il-Pulizija bisset tużom. L-involviment tal-kriminalità organizzata kwantu għat-trafikar tal-persuni sar issa fenomenu fuq livell dinji u dan iġi ħalli ħafna flus għal-laqdi ta' krimin ta' kriminali dejjem ġifri l-vitmi jiġu minn pajjiżi fej l-ekonomiji huma dajfa ħafna fej kunem l-instabilità politika jew kunem il-problemi fuq livell tas soċjetà. Aħna naħdmu ġifiri fuq it-traffikar tal-bnedmin, l-isfruttar sessuali ta' tfal u tan nisa u anki it-traffikar ta' bnedmin ta' adulti u tfal għal eh, xogħol illegali. L-Interpol hawnhekk taħdem ma' għaddi toħra bħal Frontex lan is-settur. Aħna naħdmu ħafna wkoll biex nindirizzaw il- il-prezenza ta' komunità organizzata fil-match fixing u anki il lok tal-azzart, per eżempju, meta nitkellmu fuq partiti tal-futbol li kunu ranġati minn qabel. Nafu li jem komunità organizzata ħafna drabi wara dan kollu. It-traffikar ta' medicini illegali u falsifikati hija wkoll priorità l-Interpol. Aħna ħloqna crime unit eh, għal-farmaceutika għal dawn il-medicini apposta biex nġildu kontra din it-teddida biex ntikom eżempju tal-effettività tal-aqda tagħna u anki tal-kooperazzjoni biex aħna l-istrateġiji tagħna tal-kontra traffikar. Ninsemmilkom il-proġett Operazzjoni Panġeja li f'ġimgħa waħda biss ikkoordinat x xogħol ta' 80 stat membru u irnexxinna nagħlqu 13,500 website naqbdu għamil naqbit ta' xi 8000 pakketti ta' mediċini illegali u konfiskajna 2.4 miljuni dosage units ta' mediċini eh, legali fi 48 pajjiż Umbat, l-interattività minn terrorizmu u l-kriminalità cross-border, trans-border. Dan u kollin intuħ l-importanza biex intikom eżempju, terroristi jużaw il-networks ta' trasport ta' persuni li ikun qed jiġu traffikati biex jieħdu il-flus li għelaw minn daw jużaw mal attivitajiet terroristiċi. Kenna inizjattiva konġunta dan l-aħħar li ħadet ha il-Departimenti tal-Public Security u tal-Terrorizmu, l-Interpol, enkoraġi ximija u design stat membru biex iħarġu n-nies f'din l-attività jew f'dan il-qasam. U aħna u kol nużaw odot miżuri biex inkunu verament effettivi kifettilkom qabel, dejjem hija sfida biex aħna nżommu pass pass ma l izvolġiment l-evoluzzjoni tal-kriminalità organizzata fuq livell dinji. L-Interpol din eh, tilqa dan l-isfida bil-risorsi tekniċi u umani, imma il-risorsi mqat ma jkunu daqshekk tajbin, imma ma, naqtawx qalbna b'dawn l-ostakoli aħna l strategic Planning Directorate tagħna jaħdem ta' kuljum biex niżviluppaw ukoll scanning ambientali biex niproponu soluzzjonijiet biex l-lakuni li jem nkunu nistaw l-om tarfom. Aħna u kon naħdmu ma' settur privat biex nsibu il-fondi biex nġildu kontra l-kriminalità organizzata, specialment dak l-osma fejn għanna interess komuni. Il il-fat li l-attività legali tħalli ħafna flus u hija lukrattiva ħafna tkompli ovvjament tejn biex ikun hemm sfruttar tas l-istrutturi tal-infurzar tal-liġi tal-liġijiet aħna jekk naħdmu eh, baqda paltana u partners oħrajn pal Europol, UNODC, WCO u oħrajn, jekk naħdmu flimkien biss nkunu nistaw forsi nelbu u jkonna bilanċ favur tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, signor Rosbach. Grazzi ħafna, sur Rosbach. Inti veru tajtna eżempju għax irnexxilek ukoll laqas biss tuża l-15 minuta tiegħek, 14 minuta. Issa mnaddu għal eh, round ta' eh, mistoqsijiet, ovvjament il-mistidna tagħna jkunu jistgħu jirrispondi jirrispondikom, ejdu il-min tidu tagħmlu l-mistoqsija tagħkom u mbagħad jekk jien ikollna l-ħin nagħmlu round ieħor ta' mistoqsijiet. Żewġ minuti biss sentikom Għan nisimaw l-Honorable Jakolini, il-rapporter. Iva, grazzi, Signora President. Jiena, mux se nuża iktar żmien, jiena għat ħafna attent, interessat ħafna nisma dak eh, l-interventi ta' ta' dalodu. Verament idejat tajbin li smajna miż-żewġ interventi. Em the eh, common denominator il-fat li l-kriminalità organizzata hija marbuta ma' terrorizmu eh, smajna u kol kemm hija mdaħla l-Al-Qaida fir-rotot ta' traffikar ta' droga. Anki smajna mill-intervent ta' wara li hemm din, dan il-bżon li dawn iż-żewġ fenomeni niġġildulhom għax ħafna drabi huma verament marbuta. Għalhekk, il-mistoqsija f'dan il-kuntest, f'dan il-kuntest tant ċar, xinija ir-rabta bejn laqdiet internazzjonali li jtant jaħdmu mod effettiv biex irraznu l-kriminalità organizzata kif ukoll it-terrorizmu fil-modi kollha tiegħu x'inhuma il limitazzjonijiet fil-kooperazzjoni bejn l-istati membri l-Unjoni Ewropea diġa għanda ftejim dwar il-ġlita kontra terrorizmu. U x'inhuma l-indikazzjonijiet is-suġġerimenti tagħkom biex inneħħu dawn il-limiti li huma ovvji biex ikollna kooperazzjoni aħjar bejn il-pulizija anki daw kollha involuti li jaħdmu biex jiġġieldu kontra dawn il-fenomeni kriminali u jkunu jistaw jaħdmu b'mod effiċjenti fid-direzzjoni biex il-kartel stan narkotrafikar inkunu nistaw nerduhom anki jekk nafu li r-rotot jew il-mod ta' kif jaħdmu dejjem huma jisom pass il qudiem minna. Fl-Ewropa nafu x'inhi r-realtà speċjalment fl-Ewropa tan-nofsinhar. Grazzi ħafna, Jakolini is-sur Borgetio Grazie Grazzi ħafna, President. Minn dak li qed ngħixu bħalissa, irridu bil-fors nirriflettu fuq ċertu aspett li huwa gravi ħafna dwar l-attività tal-organizzazzjoni tal-kriminali ġifiri li sfruttament tal-immigrazzjoni illegali. Fil-fatt aħna nejxu dram li fil-Mediterran mhux jonqos imma dejjem jirrepeti ruħu. Nafu li dak li jiġri fil-Mediterran huma serji ħafna. L-immigranti jiġu eh, jitilqu fuq permezz ta' bċejx tal-bahar li verament tal-biża biex jaqsmu l-Mediterran. Dan huwa punt importanti biex meta tnejdu li nittrattaw traffikar tal-immigranti irridu verament nolqtu l-interessi finanzjarji li huma wara dawn l-attivitajiet ġifiri rridu nattakaw il-kriminali, għalek ninxtieq insaqsi l interpol xinu ma dawk l-istrateġiji biex isibu dawn l-qdiet ta' kriminali li huma wara il-traffikar tal-bnedmin fil-kif tadni kemm semmejt u li jippermettu l-om ġifiri jisfruttaw l-nies u jittraffikaw il-bnedmin kif naraw aħna jisir eh, kif il-kom. Grazzi ħafna, Sur Borgetio, li pipi issa is-Sur Mathieu. Signora Matteo, grazzi ħafna. Eh, Signora President, l-ewwel net jiena nixtieq nifraħ iż-żewġ mistednin tagħna għall l-interventi verament eh, tajbin li tawna u meta nitkellmu fuq il-trafikar ta' droga. L-Sinjura me jiena eh, naf li l-ġnus u huma impenjati ma l-istati membri biex jiġildu kontra il-trafikar ta' drogi u jassistu li l-istati membru f'dan il-qasam jiena nixtieq nkun naf għalhekk xinija l-assistenza li l laqda tijak tati l-istati membri l-lajnuna tkun fuq il-level legali jew eh, fuq dwar l-operat ġifiri fej kunna il-kazi ġifiri kif isir kif isir din l-lajnuna forsi tagħti naftit tiktar eh, dettalji. U kol il-problema ta' eh, bejn eh, differenzi bejn in-nisa u r fil-dwar eh, il-min juża droga ġifiri hemm diskrepanza kbira. Kif tara dan kollha anki meta wet isi l-istabilità politika u traffikar ta' droga? naraw li jem rabta intom wara li kienem rebija rbija rajtu xie tibdil ċar dwar il-konsum ta' u traffikar ta' droga wara il-ġrajiet ġifiri tal-2011 dan ir-reġjun. U sur Rosbach għall-Interpol jiena nixtieq li tgħidilna xi ftit affarijiet oħra fuq id-droga sintetika. Intom ix-xogħol tagħkom tagħmlu eh, xogħol eh, biex biex tindagaw dwar il-laboratorji li jipproduċu droga sintetika Nixtieq li forsi tina informazzjoni dwar dan anki, forsi tgħidilna wkoll kif taħdmu mod ċar mal-Eurojust u mal-Europol, mod tanġibli ġifiri kif taħdmu, kif fl flimkien. jina naħseb li u ukoll tiffaċċjaw il-fatt li l-Europol jiffaċċjaw ukoll ġifiri li l-informazzjoni forsi ma tgħaddix dejjem mill- mill-istat membru għandkom għax dejjem daw ikollhom ftit il-biża li ċertu informazzjoni eh, tkun ftit delikata u forsi tista' tgħidilna għandhom kif telbu eh, dawn il-tip ta' problemi. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Mathieu. Issa, l-Honorable Sondegard għal gui Grazzi ħafna għandi eh, mistoqsija Sinjura Me. Nixtieq nkun naf x'innuma l-effetti tal-invażjoni fl-Afganistan dwar il-produzzjoni ta' droga wara l-2001 u koll dawn il-bżonijiet huma imħabba il-bżon ta' flus jew inkella il-produzzjoni ġiet limitata. X'kienu l-effetti ta' dan kollha? It-tieni mistoqsija sur Rosba għand fil-fatt żewġ mistoqsijiet. dak li għalet is sinjura Matjo fuq Europol, jiena nixtieq inkun naf x'inhu l-problemi li eh, tiffaċċjaw meta tridu tikkopparaw mal-Europol. Europol. Hemm problemi ta' kooperazzjoni bejnietkom u nistgħu nsibulhom il-kaptu jew hija kooperazzjoni li verament taħdem tajjeb. Adbaqalkom baqalkom problemi ejdin naftit tieni mistoqsija, Sur Rosba, dwar il-ħasil tal-flus. Hawnhekk nsibu eh, problema kbira li għandha x'taqsam mal-kriminalità. għanna bżon informazzjoni fuq dan is suġġett Dan il-ħasil tal-flus kif isir, specialment fil-kontest eh, tal-krizi finanzjara stajna naraw li eh, il-banek u kol kellom jiffaċċjaw il-ħasil tal-flus specialment wara l-krizi tal-2008. Grazzi ħafna il-kellim li mis. Jena nishti nejt li napprezzajt ħafna l-prezentazzjonijiet li kena, mux bisa s mal-ħin, għamma għaxin verament sibtom interessanti ħafna. Għandi mistoqsija li forsi z-żoċ kelli matana mistiedna jistaw u jirrispondu. Et nitkellem fuq il-politika tal-infurzar tal-politika kontra droga. Il-detezzjoni ta' traffikar ta' droga X'taħsbu intom li għandhom ikunu l-aħjar approċċi? U taħsbu li dejjem għandhom ikunu forsi intelligence led jew inkella minn sistema ta' PN jew kella forum ta' operatiħor il-bdil ta' informazzjoni bej autoritajiet tal-infurzar tal-liġi imma forsi eh, tejdunna xinuwa għal-aħjar mot biex wieħed jitratta dan is-suġġett. U dak li qalet is-sinjura me huwa ehm, xi ħaġa li semmiti hija l-prezz ta' droga u r-relazzjoni eh, bejn dan kollu. Hemm relazzjoni diretta fl-opinjoni tiegħek, sinjura, bejn il-linji ta' politika dwar id-drogi li jiġu adottati mill-istati tal-Unjoni għax għaw min għandu politika severa ħafna u għaw min minu iktar mandux regolamenti daqsek li jorbtu. U tista' diversi tgħidilna l-użu u anki l-provvista fis-swieq. Issa għall-grupp tal-ħodor, l-onorevoli Stase sprekers bedanken voor eh, de zeer waardevolle bijdrage. Grazie ħafna, nixxieq nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. U xtaqt norbot anke mal-mistoqsija dwar il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet. Il-kooperazzjoni hija waħda tajba, nistgħu ntajbuha b'xi mod u l-mod kif l-istituzzjonijiet anke jkoperaw flimkien x'inhi sitwazzjoni. Tassib ieħor li għandi fil-gwar tal-Interpol. Intom, li min, min javalwakom? Min jeżamina x-xogħol li tagħmlu intom? Mhux qed ngħidlek għaliex għandi xi dubju fuq dak li tagħmlu intom, imma għax interessat biex nara kif taħdem l-organizzazzjoni tagħkom. U anke kif isseħ l-investigazzjoni. Huwa tajjeb illi Eh, naraw, nifmu aktar kif taħdem l-Interpol. Grazzi ħafna. Eh, fisem l-dessur eh, Newton Dan. Inti ħsat nafti tal-ix fuq il-xol tal dak li għamlu lajkajda fil-Amerika ta' fuq, forsi li tejt l-Afrika ta' fuq. inti x'taħseb li għandu jisir u li mhux qed isir biex insolvu l-problema? Naseb huwa punt interessanti ħafna l-kumitat tagħna hawnhekk. l sinjur inti ma mux referenza għat ċina lingwa Ċiniża, l-dipartiment fiċ-Ċina, intom x'qed tagħmlu eh, f'dan il-qasam għaliex ma mux referenza bl-ebda mod xant du ikun ix-xogħol tagħkom għaliex mhux qed sir biex impoġġija hekk. Zgur eh, li l-ġus dan dal l-opinjoni ta' dwar dan. U l-profitti kbar illi daħlu dawn in-nies minn min da traffikar illegali eh, x'isiru. Xi sir b'dan il-flus u anke jekk ikun hemm ċertu konfiska, xi jsir bil-flus tagħhom. Grazzi ħafna, Sur Newton dan. Mr. Smith. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena segwejt l-situazzjoni dwar id-drag cat. Nixtieq daċ iktar informazzjoni għalix eh, fl-Iżvezja għandna problema għaliex eh, din il-werqa qed tidher fajjiżna hija projbita fl-Olanda u anka hemm xi provista tagħha kemm limitata mir-Renju Unit. Nixtieq eh, inkun inkon naf għaliex anka kelli kontatti mal-gvernijiet ta' Renju Unit, dak Olandis u Zvediż għaliex hemm rabtiet bej għal xabab u għadin jiprofdu din droga ġewwa Londra jew Xipol f'Amsterdam u mbagħad jifirxu mal-Ewropa mbagħad il-flus jerġa' jmur lura għall attività ta' terrorizmu, għall attività terroristika minnaħa ta' xabab. Jiġifieri forsi anke intom tista' taraw x'istgħu tagħmlu f'dan il-qasam, segwu fejn imorru dawn il-flejjes u x'qed jiffinanzjaw permezz tagħhom. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lil mistinna tagħna ħames minuti kull wieħed biex ikun saw nagħmlu mbagħad it-tieni rawn ta' mistoqsijiet mal-membri li jixtiequ eh, jintervjenu. Is-sinjura Mej ħames minuti s-surra sbaħ mbagħad ħames minuti oħra. Nibdew s-sinjura Mej. Iva, ħaniprofa nħu konsiderazzjoni il xira għal-mistaqsijiet li jintom rassaqtu. L-ewel net. Kif? X'nistgħu namlu? Naħseb eh, il-kwestjoni kienet eh, x'tista' tagħmel l-Ewropa u nippruvaw nindirizzaw eh, rotta partikolari u mbagħad tidħol fi diskussjoni rotta oħra anka drogi differenti, ġodda, sostanzi u forsi nista' nwieġeb għalhekk b'dan il-mod. Meta nanalizza x'nistgħu nagħmlu l-ewwel net u għalli nindirizzaw il-korruzzjoni. Meta jiena spjegajtilkom ir-rotot, dawn ir-rotot huma possibbli għaliex hemm uffiċjali korratti illi jippermettu li dawn id-drogi jidħlu f'dawn il-pajjiżi. U di dan huwa element prinċipali li rridu nindirizzaw jekk aħna rridu eh, nwaqfu id-dan it-traffikar bej pajjiżu u ieħor. Kwistjoni oħra? Li nistgħu nindirizzaw ma l-istrumenti legali kien hemm anke mistoqsija fuq x'aħna nagħmlu bħala l-UNODC l-ewwel net aħna nippruvaw nipprovdu l-assistenza legali lil uh, l-istati membri sabiex anka nejnuwam ħalli naċċertaw li għandhom lodda meħtieġa kollom il-leġizlazzjoni sabiex huma anka jkunu jistgħu jindirizzaw dawn is-sfidi palma tafu dan il-qasam dejjem ikollu miri li jiċċaqalqu l-ewwel nippruvaw nimmiraw għal droga u mbagħad eh, titfaxxa xi droga oħra anka l-attivitajiet eh, terroristika, eh, il-mod kif huma jaħdmu dejjem tinbidel u għalhekk il-qafas legali dejjem irid ikun wieħed li laħħaq ma' tibdiliet. Kwestjoni oħra. Kwestjoni importanti ħafna għaliex eh, hemm uh, instaqsax nistgħu nagħmlu fl-Ewropa u x'qed jiġri minn dan il-flejs kollha u importanti ħafna illi nindirizzaw il-ħasil tal-flus. Għalix kelli slide preparata ma ma kellix ċans nitkellmu fuq meta aħna nitkellmu fuq l-infurtar tal-liġi l-qabdi tad-droga jekk inħarsu lej il-produzzjoni u l-kwantità ta' droga li tinqabad naraw li fil-qasam tal-eroina kellna bej 20 u 30% tal-eroina li tkun Eh, prodotta li tinqabad ġifiri 20 fil-mija taħħa titneħħa mis-suq grazzi għall infurzar tal-liġi għal kokaina għanna persona ġifti iktar ola bej 30-40-50 fil-mija il-produzzjoni taħħa titwaqqaf mill permessa l inforzar tal-liġi. il-flus li eh, tiġġenera din eh, l-attività illegali issarraf punt lieta jew punt ħamsa tal-flus fil-mija tal-flus kollha li jiddawru minn organizzazzjonijiet eh, kriminali. Għalhekk dan huwa qasam fej il-kriminali mod kontinu qed ikollhom ħajja faċli. U din hija kwestjoni li aħna l-aħjar mod u li nindirizzawha fis-sors tagħha jiġifieri minn fejn jiġu l-profitti u kif qed jiġu riċiklati dawn il-profitti għaliex minn dak li naraw aħna l-kriminalità organizzata hija parti waħda mal-attività illegali. Huwa diffiċli ħafna li wieħed jaraf organizzazzjoni li tkun involuta biss f'attività illegali għaliex iktar ma jadizmin daw dejjem jitrasformaw ruħom. Għalhekk Irridu nwaqfu dan l-influss ta' flus u ta' profit. Il-mistoqsija dwar il-politika dwar id-droga, jekk din tistax eh, tbiddel il-kwantità ta' profit, l-ammont ta' profit li tista' tagħmel organizzazzjoni kriminali. Dawn l-organizzazzjonijiet jafu ħafna kif jibdlu l-mod tagħhom ta' kif jaħdmu b'mod maġġel. U jaraw possibiltajiet differenti, ġifieri jekk illum ma jużaw id-drogi għal profit tagħhom, la da jużaw drog oħra li tista' trendilhom il-qlieħ jew xi attività illegali oħra, pereżempju l-lob tal-azzart. Fej il krimata organizzata wkoll qed sib saqajja fiha. Jiġifieri Iva, ħan prova nikkonkludi. Forsi għal-mistoqsijiet l-oħra nista ikonna diskussjoni bilaterali. Sekondo ġiro di, di domande, quindi magari vera lo... Iva, fil-fatta jkun hemm round ieħor ta' mistoqsijiet għalhekk forsi tkun tista' daħħalhom f'dik ir-round. Imela, is Rosberg issa. Vielen Dank. Zunächst einmal der Grazie ħafna l-ewwel net. L-approċċ tal-bilanċu tal eh, situazzjoni bej il- kriminalità organizzata u terrorizmu. Aħna bħala Interpol għanna problema kbira sabiex niksbu l-informazzjoni. Din anka minħabba li semmejtu differenzi bej l-istati membri u anka il-mod huma kif jaħdmu fil-qasam ta' kriminalità organizzata għaliex ħafna mill-istati membri ma jkunux pożizzjoni li għadduna l-informazzjoni tagħhom u għalhekk inkunu aħna nistgħu nippuntaw subajna lej dawk il-persuni jew organizzazzjonijiet sabiex aħna mbagħad min-naħa tagħna nkunu nistgħu nillimitawhom. Mbagħad hemm il-definizzjoni ta' x'inhi kriminta organizzata mod partikolari jekk din tkun attiva fil-qasam terroristiku. hemm ċertu xogħol qed isir f'dan il-qasam iktar ma jkun Kbir dan iċ-ċirku iktar ikun diffiċli li wieħed jinfiltra u jikseb l-informazzjoni u l-Interpol qed tipprova taħdem b'dawn ir-riżorsi li hija għandha. Xtaqt ukoll nagħmel referenza għal mistoqsija dwar il-kontroll demokratiku. Aħna jkollna rappreżentant diretti minnaħa tal-istati membri, jiġifieri dawk li jkun għadin immexxu l-awtoritajiet ċentrali tagħhom, l autoritajiet nazzjonali tagħhom ikunu rappreżentanti u ovvjament għanna għandna responsabilità diretta lej l-istati membri. Aħna għandna wkoll eh, korp ta' maniġjar u ta' kontrol fej jaraw li xol kollu jaqat fl-imkien u barra minn hekk hemm l-Executive Committee illi wkoll huwa eh, korp elett u li vosta eh, laqat matul is-sena kunet jimmonitorja x-xogħol. Anka x-xogħol tagħna jkun eżaminat minn eh, kommissjoni indipendenti u li anka issegwi eh, kif aħna nipproċessaw l-informazzjoni minn tagħna. Fu l punt tal-kooperazzjoni Nisa nwiġġeb ukoll fuq il-punt ċina. ċina ovvjament huwa eh, membru importanti għall-Interpol. U dan huwa wkoll relatat ma' Asian Organized Crime u l-xogħol li jsir f'dak il-qasam u anka l-kontatti li għandna mal-awtoritajiet Azjatiċi u li permezz anka tal-kollegament u l-kooperazzjoni magħhom aħna namlu anka investigazzjoni fuq asma fej l-oriġini tal-kriminalità tkun mill-Ewropa. U dan il-grupp ta' ħidma wasal għal xogħol ta' suċċess, kooperazzjoni tajba, kooperazzjoni ta' fiduċja, illi anka per eżempju f'attivitajiet f'avvenimenti ta' sports li kien hemm sajna naħdmu flimkien sabiex anka nindirizzaw il-punt tal-illegal match fixing. Fuq l-Europol u l-Eurojust aħna wkoll naħdmu magħhom imma uh, jadġajet diġà ma' huma importanti dawn u anka l-ftejm ta' kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Interpol illi qed jissaħħa grazzi wkoll għal uh, mod li aħna kif qed naħdmu bih u anka il-fat li qed nidentifikaw eh, prioritajiet fl-imkien. Per eżempju, il-qasam ta' cybercrime, feħna aħna qed niġbu l-informazzjoni tagħna fl-imkien u għalhekk nkunu nistgħu niksbu iktar suċċess f'dawn l osma Ovvjament, eh, mill-lat negattiv hemm diffikultajiet anka fir-rigward tal istruttura u anka tal-mod kif nisaw nipproċessaw l-informazzjoni. L-Europol la darba taċċetta li aħna nkunu parti minn eh, min suġġett jew minn qasam partikolari, l-istati membri mbagħad ikollhom l-aċċess ukoll għal din is-struttura għalhekk inkunu nistgħu naħdmu b'kooperazzjoni aħjar. Din hija direzzjoni li għandna insaħħu iktar fuq droga sintetika. Hemm grupp partikolari illi jaħdem fuq dan il-qasam u eh, kena suċċess ukoll anka saħaħna il-kooperazzjoni internazzjonali tagħna anka mal-UNODC sabiex anka jkollna reazzjonijiet maġla f'dan il-qasam u anka eh, fil-konferenzi jkollna hearings seduti min-ħata l esperti Eh, biex anka nżom daqsxejn mal-ħin. Xaqt eh, namel eh, referenza l-ħasil tal-flus anka hawnhekk dinja sfida kbira sabiex għana nikkontrollaw l-legalità. Hemm ukoll mezzi ta' komunikazzjoni differenti possibbli illi jagħmluha possibbli illi aħna mbagħad nagħmlu nilħu ċertu livell ta' ġustizzja f'dan l-qasam. U importanti illi dawn eh, li aħna l-koll naħdmu fl-imkien anka eh, l-Interpol, jekk nsemmi anka l-Tunezija u Benali, eh, mek aħna stajna natu l-elementi possibli sabiex il-pajis ikun jista' jindirizza dak il-punt. Domande, subito la parola per due minuti all'onorevole De Young. Il-kellima, nibda bis-Sur Dion. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija tiegħi l sinjura May tal-UNODC. Fix-xogħol tiegħi uh, għall-Gvern Olandiż għaddejt uh, għattajt numru ta' ġimgħa ġewwa Vienna u naf x'inhu x-xogħol tal-UNODC, però fil-rigward ta' droga għandi daqxie ta' problema anke fl-isfond tal-Olanda. Hemm differenza bej eh, il-hard drugs u l-cannabis. ħafna pajjiżi tal-Amerika Latina għallu illi iridu politika differenti għal eh, għas soft drugs minn dik tal-hard drugs. U naħseb illi dan jitlob uh, Eh, il-rizorsi u l-enerġija kollha meħtieġa sabiex xorta nikkontrollaw dan il-qasam tas soft drugs. Hemm xi studji riċerka minnaħa tal-UNODC u x'inhu mal-ħsibiet tagħkom għall-futur fuq il-ħasil tal-flus. Nista' naċċetta dak li qatt, imma aħna f'dan il-komitat irridu suġġerimenti ċari dwar li ma miżuri għanna nieħdu fl-Ewropa li xħallejta wisq fuq il-livell ġenerali għaliex din qed tifrex ħafna fuq l-ekonomija illegali u din ma toġobniex u fl-istess waqt nix nkunu nafu li ma miżuri aħna nistgħu nieħdu hawnhekk fl-Ewropa biex inkunu iktar imsieħba magħkom anka mal-UNODC. Il-kellim li miss. Signora Antichevich. Din il-globalizzazzjoni jidher li hija ta' sfida anka sabiex nikkontrollaw il-qasam ta' krima ta' organizzazzjoni b'kooperazzjoni anka fuq livell internazzjonali. Dawn l-organizzazzjonijiet qed isibu l-eruq tagħhom uh, fuq sma li mhumiex irregolati mod tajjeb. Il-gruppi fihom infushom saru inqas importanti mis-swieq fejn ma jkun qed jaħdmu. L-inforzar tal-liġi. Din tider li għanda daqxej ta' problema sabiex tagħmel il-qabża bejn l iffokkar fuq il-gruppi sabiex tiffoka sa fuq il-swieq. Il-konċett li eh, l eh, krimita organizzata hija eh, ġabra ta' nies flimkien Taljan għana mill fatt li daw l-organizzazzjonijiet eh, jafu sew kif għandhom jaħdmu għal-raso. L-informazzjoni internazzjonali u anka l-skambju ta' l-informazzjoni u li wieħed jaqsam id-diffikultajiet ma' ħaddieħor. turi illi l-ħafna mill pajizi naxilhom iżommu mal-pass tat-tibdil fil-qasam eh, illegali u l-kriminalità. il-transazzjonijiet bil-mod ta' kif qed jaħdmu l-organizzazzjonijiet kriminali ehm, u l-mezzi li għandhom fl-istati membri differenti qed jagħmlu possibbli li nintraċċaw kif isiru dawn il-transazzjonijiet. Eh, u l-banek donna ma tispiċċaw washing machine sabiex huma jaslu l-flus tagħhom hemmhekk. ma nasibx li dinja situazzjoni li l-komunità internazzjonali laqas dik tal-Unjoni Ewropea tiflaħ eh, tkompli tara għaddejja. Grazzi, sal-Onorevoli Borsellino. Grazzi l ewwellet tal-dawn eh, ir-rapporti li kienu tan ċari u grazzi tal-prezentazzjoni tan ċara. Jina għandi mistoqsija li nixtieq nagħmilha li żewġ kellima. Jina inħoss li meta qed nitkellmu fuq il-kriminalità organizzata u l-attività ta' din il-kriminalità eh, huma jiġru qudiem aħna niġru warajhom. U jena nixtieq nkun naf x'qed isir fuq livell ta' prevenzjoni għax kieku jkun ħafna aħjar jew kella importanti importanti mot indaqs li natu eh, ċertu enfasi għal dan. Kif ħan nipprevjenu? Jekk ir-rotot nafuhom Aħna qed nirreġistraw, nrotot, nsegwu id-droga minn fejn għaddejja, aħna nafu l-attività tal-kriminalità organizzata, imma isna sempliċiment qed nieħdu nota ta' xi tiġri. Għalhekk jiena nixtieq nirreferi għal xi ħaġa li ġrat fisqalija ħafna snin ilu eh, dwar it-traffikar ta' droga u l-użu ta' droga, iżda biex nwaqfu l-kriminalità E, insomma, nwaqfu, bot <laughs> temporanju ovvjament. Jina kontribuxxejt meta f'Palermo identifikajna l-laboratorju fejn e, ġiet e, maħduma il-morfina biex issir eroina. U fil-fat kienet xogħol ta' intelligence li waslet għal dan għaliex rinnexxinna nikkalkulaw l-affarijiet u investigaw l-affarijiet u naslu għal riżultat. Ġvini jiena naħseb li għandna bżonn nifukaw aktar fuq dan l-aspett. Issa għandi mistoqsija oħra fil-pajzi differenti hemm liġijiet differenti, regoli differenti għall-użu ta' droga, imma teżisti analiżi jew statistika li tajdinna x'inhu qed jaħdem l-aħjar, iġifieri jekk hux ir-restrizzjoni u kellha liberalizzazzjoni ta' drogi, grazzi. Grazzi Onorevoli Borsellino, issa żewġ minuti eh, lill-Onorevoli McLaren. McLaren. Thank you. Um, I just wanted to ask. Grazie, naxtaqt nishti nkun naf kif il-forum tradizjonali tal-organizzazzjoni tal-kriminalità organizzata qed tinbidel għal eh, dik li tuża l-internet fejn il-profitt jista' jkun ta' 100% u kif qed jużaw dan biex jagħmlu ħasil tal-flus u kif eh, qed tużaw din bidla biex tiġġieldu kriminalità organizzata. U l-affarijiet qed isiru aktar diffiċli u x'tistgħu tagħmlu intom għal dak li huwa il-kriminalità organizzata u dan il-fenomenu l-ġdid li jista' jgħinkom biex tiġġilduh. Grazzi. Grazie, onorevole McLaughlin. Grazie ħafna onorevole McLaughlin. Issa żewġ minuti għal darboħra l-onorevoli Borghezio. Grazie ħafna, Signora President. Ġew indirizzati ħafna mistoqsijiet, partikolarment l-rappresentant tal-UNODC, u partikolarment fuq il-rwol tal-Banek. Jina nishtiq infakkar sempliciment u nixbet l-attenzjoni tal-rappresentanta ta' dan l-entità tant importanti fuq ċertu eh, Eh, elementi speċifiċi l-aħħar direttur, direttur Antonio Costa, għal moċċar li aħna għanna il-provi li il-banek, specialment eh, fid-dawl tal-krizi finanzjarja, kellhom ruol u li l-iżjed ħaġa importanti huwa li huma kellu iġvir il-banek kellhom rwol attiv Iġviri, u għet jajt li mumiex, miex il-mafja li tfittex il-banek, imma l-banek li jmorru jfittxu l-mafja. Nishtiq kun naf xandek xitajt fuq dan. U ovvjament, sabiex nkun nisan faċilitaw il-ħidma tagħna, nixtieq nitlob lil presidenza sabiex tagħmel eh, talba speċifika, talba uffiċjali lill-entità tagħkom fuq dan is-suġġett sabiex jaddunna dak kollu li jistgħu jaddunna l-komitat tagħna li x'dan huwa punt palma qed juru il-mistoqsijiet differenti li huwa verament kruċjali ħedma tagħna. Le Borghezza adesso prima di dare la parola ai nostri ospiti volevo fare anch'io qualche domanda. Mela qabel ma ngħaddi l-kelma lill-mistidna tiegħi jien koll għandix mistoqsijiet jiena naqbel ma dak li għadu kif għall l-Onorevoli Borghezio. Eh, kemm il-darba l-kollegi enfasizzaw il-bżonn li minnaħa tagħkom jaslu eh, pariri mill-perspettiva ta' operazzjoni Aħna verament għanna bżon anka fid-dawl tal-fat li dan il-Kumitat ma tanċidum li minnaħa tagħna bħala ħaddiema bħala rappreżentanti ta' entitajiet li ta' kuljum jinsabu fil-post fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata l-korruzzjoni il-ħasil tal-flus, aħna għanna bżon li intom tajdunna liema strumenti leġislattivi għandkom bżonn fuq livell Ewropew sabiex tkunu tistaw iżidu l-attività tagħkom ta' ġlieda kontra kriminalità. Jiena nisinjura men nixtieq nistaqsik minn perspettiva tal-kooperazzjoni internazzjonali fuq livell investigattiv dan hawnhekk sar ħafna iżda huwa vera wkoll u fil-fat semmejtu intu kol, li kull sena jirnexxinna eh, naqbdu biss eh, perċentwal zaħir ta' dak fil-fat jiġi u ta' sustanzi jiġi traffikati għalek fuq livell politiku. Xun xinu xinu possibli li aħna namlu, x'istgħu namlu? U fil-fat anka l-Onorevoli Borsellino saqsiet xinu, xinu r-rwol tal-politika ta' prevenzjoni u jekk il-politiċi li mumiex neċessarjament ta' repressjoni tawx riżultati pozittivi. Nixtieq nagħmel mistoqsija oħra l sur Rosbach għaliex il-Parlament Ewropew bil-riżoluzzjoni eh, li ġi ta' approvata riċentement appoġġa il-sistema tal-Interpol, il-sistema ta' skambju ta' informazzjoni fuq livell reġjonali flimkien mal-Afrika tal-Punent U grazzi anka għall-appoġġ tagħna dan il-proġett li jimxi l qudiem b'appoġġ ekonomiku anka min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. U jiena nkun naf jekk tistax tatina xi aġġornament dwar dan il-proġett u x'nistgħu nagħmlu f'termini prattiċi xista jkun, xista tkun il-kontribuzzjoni ta' dinna l-Kumitat mod prattiku sabiex inżidu il-kollaborazzjoni bejn Europol u Interpol. Issa naddi l-kelma lilkom. Erba minuti kull wieħed. Sinjura Melewel, mbagħad l-Sur Rosbach. Thank you again. Interesting question. Um, so I'll try now if I've even... Uh, mela mistaqsijiet interessanti, ħan prova jena, insomma l-ħin. mela biex nwieġeb li l kollega mill-Olanda. Iva, u vera, u ġeneriku, dak li għandu xaqsam mal-ħasil tal-flus, x'nistgħu nkunu x'nistgħu nagħmlu mod aktar speċifiku forsi eh, riforma fuq it-trasparenza tas-sistema finanzjarja kif ukoll forsi niġġieldu fis-sors is-sistema finanzjarja kif taħdem. Sabiex ikunu nistgħu nanalizzaw eżattament x'inhuma it-toroq li jużaw l-organizzazzjonijiet kriminali biex jitlu fis-sistema. U dan wassalni u koll għattini punt, iżda jena naħseb li huwa verament importanti li nidrizzawh. U bħala Ewropa tistaw tamlu it-tinizzew affarijiet iżda bħala waħda mill-ikbar sistemi fis sistema internazzjonali, u ħafna pajizi li huma parti mis sistema internazzjonali Għalek biex naħsbu kol ta' kif nistaw nsaħħu l-arfin, il-kwistjoni hija li aħna għatanna ftit wis arfin u ftit dejta ftit informazzjoni dwar l-affarijiet li jaħdmu tajjeb u dawk l-affarijiet li ma jaħdmux. Għalek biex tejnuna palma jettem kumitat li saħħa il-sistema Ewropea sabiex jizvilupaw id-data, jiġbru data u janalizzawa, iżda wkoll bħala atturi fis-sistema internazzjonali ġviri sabiex jappoġġaw il-pajjiżi l-oħra. Sabiex jiġbru u anka jagħmlu skambju ta' l-informazzjoni li aħna għandna. Issa biex imur lura l-mistoqsija fuq il-prevenzjoni u jekk statistika li tista' tgħidilna jekk il-legalizzazzjoni t xew le. U għamlu lura din il-kwistjoni nista' ngħid li aħna għandna ftit statistika li turina li sostanzi kontrollati joqtlu ħafna inqas nies minn sustanzi mhux ikkontrollati, pereżempju l-alkohol jew it-tabak. Għandna bejn seba, eh, bej 5 sa 7 miljon persuna maqtula kull sena minħabba l-użu ta' dawn is-sustanzi mhux kontrollati. Issa bil-sustanzi kontrollati, nitkellem fuq id-drogi taħt il-konvenzjoni, ovvjament għanna firxa għanna inċertezza dwar id-data, imma nistanajt li memx aktar minn 250 elf persuna. Iġvi dan jurina li irridu naraw il-perspettiva tas saħħa Dawn dinja l-istatistika li għanna dwar l-impatt li eh, għandhom dawn l-affarijiet fuq is-saħħa. Nafu kieku x'kienet tkun li kieku is-sistema kienet differenti. Eh, eh, le, ovvjament ma nafux, għaliex ma nistgħux immorru lura u ngħidu, mela, e nagħmlu esperiment. E nagħmlu dan u mbagħad nagħmlu dan, le ma nistgħux nagħmlu hekk. Prevenzjoni. Naħseb li din hija Dan huwa punt verament interessanti, punt tajjeb. Irrid ngħid ukoll aħna x'namlu fil-UN ODC biex nappoġġaw uħut mill-kwistjonijiet li qegħdin niddiskutu. Aħna naħdmu firxa kbira ta' qosma differenti mit traffikar tal-bniedem għal għall-immigranti illegali għall-użu ta' sistemi illegali. Aħna għanna sistema ta' uffiċċi fil-post f'aktar minn mit pajis. U f'ċertu każijiet naħseb li nistgħu niffaċilitaw xiftit mill-interazzjoni ma' ċertu gvernijiet li forsi huma naqriżiet kawti biex eh, jitlu f'diskussjonijiet ma' pajjiżi oħra. Għalek, xtaqt, eh, nikonkludi fuq il-mistassija tijak? Dwar il-suġġerimenti operattivi, aħna ma nistawx namlu dan f'kwarta, prezentazzjoni f'kwarta, jew kella diskussjoni terba minuti, jek verament nixtieq nitlu fid-dettal, ma nistawx namlu dan f'ħin qasir. Għalek, jina dak li nixtieq nissuġġerixxi huwa li jekk il-kumitat huwa interessat, nistgħu naħsbu dwar xi ħaġa naqriżiet operazzjonali, nistgħu nistabilixxu mal-kumitat, sabiex ikonna suġġerimenti konkreti fl-oqsma kollha li aħna diskutejna dal-ħodu. Ovvjament, bħala UNODC aħna eh, lesti li nistabilixxu din relazzjoni li taħdem fuq livell aktar ta' xogħol u forsi darboħra nistgħu niġu lura u jkollna xi ħaġa naqriżiet konkreta biex bħala proposta lill kumitat Grazzi. Ma questa è una proposta molto Eh, invitante mm, sarà Grazie ħafna din hija eh, xi ħaġa interessanti ħafna ħadd tiġi diskussa fil-laqgħa tal-koordinaturi ma m'għandix dubi li mhux ħajkun hemm oġġezzjonijiet. Issa erba' minuti lis-sur Rosbach. Ja, fange mit Grazie ħafna. Ħanibda fir tal-kooperazzjoni u eh, kif dan qed tirrifletti fuq livell tal Ewropea Jina ma naħsibx illi għanna noqogħdu nanalizzaw xinu ma djufijiet biss tal-Ewropa, ta naħseb anka il kallima eh, ta' qabli naħseb illi l-approċċ tagħna rid jifrex lil mill-Ewropa. U eh, irridu namlu distinzjoni bej il-korpi eh, ta' kontroll minna tal-polizija, bil-Ġermanja eżempju u l-sistema li għandhom pajz tal-Afrika naħseb li dan għandu rwol importanti ħafna. Anka fil tal-proġetti fuq livell reġjonali naħseb li dawn id eh, pal proġetti tal-Unjoni Ewropea kollhom ukoll ir-rapporters tagħhom li jikkomunikaw magħna u anka jaħdmu tajjeb fiħda l-istruttura tal-Europol. Dan il-mod eh, jiproponu anka approċ li huma importanti ħafna lina fil-qasam tal-prevenzjoni. Dan huwa qasam ċar fej jitlob uh, kooperazzjoni sħiħa tal-organizzazzjonijiet tagħna ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra sabiex insibu eh, approċċi eh, li għamlu sens li huma prattiċi anka um, per eżempju il-xogħol eh, li jsir bil-Kanada u anka l-Amerika fi aħna għandna taħlita ta' taħriġ ma dawk il-żoni li huma mill-quta minn dik il-ħaġa partikolari u għalhekk nkunu nistaw nilħu miri konkreti. U li mbagħad permezz dan it-taħriġ nkunu nistaw niżviluppaw ukoll operazzjoni fuq il-post illi tara illi il-miżuri jkunu jistgħu jiġu implementati. Naħseb li dan huwa punt importanti ħafna sabiex anka nagħtu l-lok sabiex aħna kunu flessibli kon sa nirraġixxu anka tibdil fir-rotot u anka relazzjoni eh, tal-mod kif jaħdmu ma l-organizzazzjonijiet u anka kif tista' tirraġiċi l-Interpol. Hemm kooperazzjoni stretta bej l-Europol u l-Interpol hemm eh, l-European Cybercrime Center li qed jitnieda u anka hemm il-kooperazzjoni eh, ma' Singapore sabiex aħna dawn ir-riżorsi nkun sa nużawhom bl-aħjar mod possibbli. Din il-kooperazzjoni tiġi mħeġġa wkoll minħata l-Unjoni Ewropea xtaqt insemmi wkoll proġetti li għandna mal-Afrika tal-Ponent. Eh, smajna diġà kemm dawn ir-reġuni għandhom rwol importanti sabiex aħna nindirizzaw din dan il-fenomenu tal-kriminalità organizzata. Sabiex anka ikun hemm l-implementazzjoni tal-miżuri dan jorbot tajjeb mal-prevenzjoni ġifiri li dawn il-miżuri ikunu sostenibli. Jitu ikun hemm kontroll kif dan kollu ġi żviluppat u kif qed jiġi implementat u fuq liema livell ta' kwalità. Grazzi, Sur Rosbaħal, tal-li u tal-li offrejt li ħat kopra u jina ċert li aħna mux ħan itilfu din l-opportunità. U jina ċert li ħan nerġaw niltaqaw propju biex nkunu nistaw nitlu aktar fil-detal tal-proposti ta'kom u għalek jina nixneq najdilkom, nselmilkom għalissa u nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom. Grazzi. Noi riprendiamo subito, all'inizio avevamo, volevamo procedere. Mela, għan komplu mill-ewel, e, fil-fat taqna namlu il-ħatra tar-raba viċi president wara li e, irtira jew riżenja l-onorevoli Sondergar. Issa, il-kandidaturi rridu jiġu indikati E, mill-grupp politiku minn tal-inqas 5% tal-membri, ġviri minn tal-inqas tlet Eh, deputati. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq eh, jippreżenta ruħu jew jekk hawnx kandidaturi, mela l-Onorevoli Sondergard. Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-li eh, aċċettajt il-riżenja tiegħi. Nixtieq nippreżenta l-Onorevoli De Jong bħala kandidat tal-grupp tagħna. Nispera li taċċettaw din il-kandidatura, grazzi il-kandidat jaċċetta li jiġi eh, eh, nominat? Aw kandidaturi oħra? Iva, naċċetta. Onorevoli Mattia, tixtieq tintervjeni? Grazzi ħafna, President. Ovvjament, hawnhekk għandna ftehim politiku ġifra mhux se mmorru kontrih, imma nixtieq ngħid li Sur De Jong tibda il-mandat tiegħu fuq nota ħażina, fuq siq waħda. Għax dak li qal l-ewwel fuq il-legalizzazzjoni tal-kannabis ma nistawx naċċettaw dikjarazzjoni bħal dis. Iktar u iktar f'kumitat bħal mawt dak tagħna. Grazzi. Grazzi. l-Onorevoli Mazzija, nishtiq eh, nistaqsi l-kandidat jekk għamilx id-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjari. Iva, segretarja ta' tijaj li daġa ġi ppreżentat, prezentata din id-dikjerazzjoni. Issa, ma kienx talba għal vot e, sigrit għalhekk nistgħu naqdu u naħtru il-kandidata. Quindi io invito il vicepresidente De Jong. Għalek nistiden il vice President De Jong biex joqod bil-qedaħdejja. Mela, jgħan nimxu qoddim issa Naddu għattini cluster. Dan it-titlu ta' dan il-cluster eh, huwa traffikar illegali u kontrafazzjoni. Sa' nisimaw prezentazzjoni immedjatament eh, fuq il-operazzjoni eh, konġunta doganali mm, li ġiet prezentata li ġiet imħejja mill-ola flimkien mal-Europol. Jina dan l-intervent li konsidra li huwa interessanti ħafna iżda Nittamol ħanitlu fil-dettal ta' ċertu aspetti li diġa tħalna fihom fil-krim, ġviri kooperazzjoni bejn l-autoritajiet differenti Ewropej. Aħna ħanużaw il-prezenza ta' dawn iż-żewġ rappreżentanti ta' żewġ il-organizzazzjonijiet għanna Thierry Hen għal Olaf u Chris Van Steinkist għall Europol li ħadkun prezentazzjoni konġunta u wara mbagħad ħajkonna skambju ta' opinjonijiet tal-segretarjat tal konsil Jensen fuq l-esperienzi tal-Kozi għal kooperazzjoni operattiva għal dikija sigurta interna ġbiri il-Kozi. U dan kollu ħajsir b'referenza għal kooperazzjoni bejn l-Istati membri fil-qasam tal-traffikar u l-kontrafazzjoni kif ukoll ir-rwol li il kozi li struttura riċenti fuq livell Ewropew jista' ikolla, ġifieri rwol li forsi ikun importanti. Jienet niproponi li d-dibattitu jiġi organizzat dan il-mod, mela biex nibdew aħna ħan nisimaw immedjatament il-prezentazzjoni ta' Olaf u Europol. Iż-żewġ rappresentanti għandhom 10, massimu 12 minuta, mbagħad il-intervent tal-Sur Jensen li għandu 15 il-minuta. Unbat għanamlu l-ewel round ta' mistoqsijiet, natu priorità l-reporters u l-koordinaturi, Unbat ġviri zewġ minuti kull wieħed, unbat nerġaw naddu lura l-kelma l-mistidna eh, taħna, unbat jekk ikun fadal ħin nerġaw namlu round ieħor ta' mistoqsijiet. Mela, naddi l-kelma immedjatament li s-sur tjerriħen Hen eh, għall-Olaf għandek 10 massimu 12 minuta ħin. Grazzi ħafna, eh, Signor President, Senjuri, bonġu. Jina ħan niprofa namme prezentazzjoni ta' malajlon et nejt li l-Olaf u x-xogħol li jagħmel fil-qasam tal-proprjetà intellettwali huwa limitat għal transit u anki l-esportazzjoni e importazzjoni pajjiżi terzi ġifri hawnhekk illum mhux se nitkellmu fuq is-suq intern. Għalhekk il-xogħol ta' l-Olaf insibuh u kol kif huwa nidi mill diġi taksud u hemm ukoll il mizura kontra l-frodi fil-istrument legali li hija responsabbli tiegħu diġi taksud qed nitkellmu fuq regolament wieħed li tal-2003 speċjalment l-artiklu 22 jiġifieri fejn nitkellmu eżattament fuq l-attività kontra l-frodi dan hawnhekk għandna sorveljanza tal-persuni fiżiċi morali ta' l-postijiet ta' fejn l-istoks u anki ta' transitu u kol ftejmiet li aħna nifirmaw pajizi terzi li kun nistgħu nagħmlu l-inkjesti tagħna amministrativi meta dawn jaqblu fil-pajjiżi tagħhom. Dan ovvjament jikomplementa wkoll ix-xogħol li tagħmel kemm l-Europol kif ukoll Eurojust. Operazzjoni li aħna minna flimkien mhux biss jiġifieri mal l-autoritajiet ta' dwana tal-Istati Membri imma wkoll ma' numru ta' pajjiżi terzi u ma' l-Interpol u Europol. Il-koordinament sar mill-Olaf flimkien mal-assistenza ta' eh, l-Europol fiħdan l-Unjoni għal-Mediterran, l-operazzjoni Sirokku. L-Ola fandu ċentru tal-operat li jintuża għal ċertu operati, operazzjonijiet li kunu fuq xi ġimatejn jo tlieta. Naraw li min ikun involut fil pajzi terzi fl-istati membri jkunu f'kuntatt matul l-operazzjoni kollha kol kuntatt mal-Interpol u l-Europol. Dan ix-xogħol koordinament tiegħu isir mill-Olaf, dan iċ-ċentru ta' koordinament flimkien ovvjament l-istruttura tal-informatika li jkun hemm bżonn. Mela fuq is-Sirocco kellna 11 il-pajjiż terz hawnhekk qed taraw min kienu u kien hemm 27 stat membru, kien hemm il-WCO, l-Europol u l-Interpol u ovvjament il-kollegi ta' Taxund, Digi Taxund. Aħna kena 13 eh, liaison officers fil-ċentru tagħna mill-Europol u l-Interpol imma kellna tliet pajjiżi terzi l-Eġittu, l-Marokko, Turkija. Il-kollaborazzjoni verament kienet waħda eċċellenti fuq dan il-level għabbażi ta' pjan ta' l-operazzjoni li l-ola fid-deċidiet kena il deċidejna x'kienu se jkunu il-kriterji ta' kif jintażlu il-containers mill-11 liaison officers biex bekk stajna niġbru ċertu data fuq periodu ta' 10 jiem. Kien hemm ċertu containers suspettużi ġifieri li ġew investigati kenna mill-portijiet ta' ċina jew inkella mill-UAE ma portijiet importanti għalina u aħna kellna wkoll it-trasbord miċ-Ċina lejn l-Unjoni Ewropea minn eh, UAE jum kena mhix stat membru tal-Unjoni. Nan kien li aħna naqbdu sigaretti falsifikati, anki sigaretti ġenwini li jkunu qegħdin jiġu jkunu kontrabandu tagħhom u anki il falsifikati ċertu materjal iktar sensittiv dawn il-kriteri msin qotnit nfettaq fuqhom. Eh, din l-operazzjoni kella fazi differenti kien hemm il-fażi ta' qabel l-operazzjoni li imbdiet fil-15 ta' Ġunju din il-fażi tal-operazzjoni minn 15 eh, ta' Ġunju tal-2010 sal-25 ta' Ġunju kien hemm ukoll punti ta' kuntat l-NCPs u il-kriterji aħna rfinajnijom. Aħna rnexilna ċekjaw xi 300 container kien hemm jew kontrolli il-jom kella kontrolli fiżiċi. L-Europol u l-Interpol kellhom ukoll informazzjoni diretta bil-analytical work files tagħhom fuq xi erba' er, 411 moviment suspett kien hemm 77 hits ta' AWF anki fuq li fasfer da ma kienux konklusivi imma kien hemm ukoll traffikar ta' eh, vetturi u ħasil ta' flus. L-istess l-Interpol irnexxielhom jagħmlu il-fuq minn elf checks imma l hits ma kienux daqstek tajbin kienem ħames containers ta' sigaretti għal l-ammont ta' 37 hemm ukoll it-tabak xi il-fuq minn 1000 kilo 32 kun sinna prodotti elettroniċi ta' eh, zraben, ħwejjeċ, eh, un bat kien hemm ukoll il- ix-xorb alkoholiku kien hemm container wieħed b'dan din xi ħaġa ġdida. Hawnhekk qed taraw xi stampi ta' il-bit li sar fuq is-sigaretti telf komplut fuq ta' 8 miljuni ta' euro bit-tax kollox. Issa, din l-operazzjoni Sirocco aħna u kol bdejna eh, fil-imkien mal-kollegi ta' dwana ta' Malta fuq il-medicini falsifikati. Kenna tmin containers mill-UAE li marru Malta, imma dawn kienu se jaslu għaddom Malta biex imorru il-Libja. Dawn nħbow kienu jgħidu li l-merkanzija kienet toasters jew kella fridges, imma fil-fat kienu pakketti ta' medicini L-istess ħaġa hawnhekk taraw għal eh, picnic coolers u fihom minn fuq kienu picnic coolers kif dikjarati fuq il-dokumenti kienu kol medicini falsifikati. Itra madol li jintu jintuża eh, bħala painkiller. Meta nitkellmu fuq eh, fit-tmin containers instabu 118 miljun ta' pinnola 98 miljon tramadazol u il-fat li kienem dikjarazzjoni falsa dawn il-prodotti inħat fuq il-bit taħħom sar fuq abbażi legali oħra. Kienem ġifri falsifikar u anki medicina ġenwina imma li kienet eh, traffikar il-leċitu ma nstabux il-leaflets fil-kaxxi tal-mediċini u għalek għawnek konna għedin naħdmu li forsi kienem rerouting tal-medicina matul l-investigazzjoni l-olaf li mil-kuntat il-kellu ma leġittu li destinazzjoni final ħarija kien leġittu fil-fat. Għalek din dan ix-xogħol konġunt mal-pejjiżi terzi huwa importanti ħafna anki għabbażi ta' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li ma tippermettix il-bit il, jol tal-merkanzija meta il-merkanzija tkun e, transitu biss lek l-informazzjoni fuq il-port taħħari huwa importanti. issa rajna wkoll l svolġiment futur. Aħna rajna eh, anke minn dak li għedinna direttur ġenerali tagħna li ikonna xogħol permanenti bbażat fuq teams ta' uffiċjali ġejjin minn istati membri u anki l-liaison officer dejjem il-Europol. Aħna u koll u li nbidlu il-regolament regolament ġivit ta' kontra l-frodi biex nkun nistaw natu l-informazzjoni l-Europol għaxa lissa għadhom access biss minn database u mux ħaġa automatika u u koll li bekk Europol ikun jista jaddinna wkoll l-AWFs fuq ċertu eh, xogħol ikun qegħdin jagħmlu huma. Grazzi ħafna. Grazie, adesso um... Issa il-rappresentant Europol, is-sur Vastenkris biex jgħidilna xi ħaġa oħra fuq din il-biċċa xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora. Verament huwa ta' pjaċir għalija li nindirizzakom għannom tal-Europol u anki nitkelmu fuq il-falsifikar u l-piraterija. U nejdilkom ftit kif jaħdem Europol biex iġilat kontra dawn il-fenomeni. Meta nitkelmu fuq il-falsifikar u l-piraterija, ovvjament, Eh, dan ifisser iktar mill il-klim jgħidu. Ħafna drabina verament nejra n-nis li jaħdmu fil-offiċi oħra meta dawn jaġixxu ta' malaj. Meta nitkellmu fuq il-falsifikar, ħafna drabi huwa ħafna verament diffiċli tipperswadi lin-nies ikkonċernati li għandhom eh, jihdu parti kemm fil-operazzjoni kif ukoll minnaħa tal-rati, il-maġistrati. l il maġistrati biex tipperswadihom li jindagaw, jidħlu. Ħafna drabi n-nies jajdu li hawnhekk hawn xi ħwejjeġ li huma falsifikati u laqqas biss ikun hemm għalfej li wieħed jidħol u jagħmel investigazzjoni. Għax dan mhumiex xi affarijiet l summa l-xejrit ta' dan l-aħħar li qed naraw juruna li hemm tibdil li qed isir inkwantu għal merkanzija li mhux qed nitkellmu fuq issa merkanzija ta' lussuża ma' affarijiet ta' kuljum, ġifiri affarijiet ta' likel anki sempliċement pinna il-trap tal-ħasil, il-batteries, u għalek aħna qegħdin niffaċċjaw problema serja problema wkoll li tagħmel dan hija ta' dannu għal saħħa tan-nies għas-sigurtà u anki naraw tiżvolġu wkoll influenzi ta' gruppi ta' krim, kriminali fil-marketing u anki fil mota kif ikun hemm distribuzzjoni. Għalhekk Europol hija mdaħla fis settur biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Għanna eh, unità tal-operat li titratta mod attiv u tiġielet kontra l-falsifikar u l-piraterija tal-merkanzija. Kifett ilkom hemm xejri ġodda li qed naraw jiżvolġu hemm tibdil minn affarijiet merkanzija ta' affarijiet lussużi għal affarijiet ta' kuljum anki meta wieħed isemmi il-mediċini minn dawk il-drogi li huma ta' mod ta' ħajja għal dawk il-mediċini li għandna bżonnhom biex il-ħajja tagħna tkun aħjar. Eh, per eżempju badna medicina li hija ntużata għall-lukimja u mux qed nitkellmu ġifieri biss bħal Viagra jew nkella mediċini li jittieħdu meta nies iridu jirqaqu. Ninsemmi dan il-punt iktar tard f'iktar dettall. Qed naraw ukoll li l-investigazzjonijiet li naħna namlu insibu f'na drabi li l ta' kriminali responsabli ikollhom kuntest u kol dejjem marbut ma' drogi, ma' xena ta' drogi. Peress li għawn dan jirrendi ħafna u ħafna flus, il-profetti kunu gbar u għalek dan jattira il-kriminali li diġa għandhom storja ta' kriminalità. Ikunu diġa jkollhom kuntatti mal-pulizija. Il-profetti kretilkom huma gbar ħafna. Mandiċ ħafna ħin biex nizvolġi l-ideja tiegħi, imma jiena ma tantx inżomm mal-ħin is-soltu għalhekk ħan iffoka biss fuq żewġ fenomeni li jħasbuna ħafna lil nafta' Europol. L-ewwel net dak tal-pestiċidi. Umbat u kol fuq il-medicini iffalsifikati. Nibdow bil-pestiġidi. Qed naraw fenomenu reċenti għawnek u l-istatistika minn l-2009 mit tunelata biss ġew maqbuda Mbagħad fl-2011 diġà wasalna għal 3000 tonnellata, ġifri biex intikom l idea U jiena, eh, staqsejt lil nifsi u fuq dan is-settur tal-pestiċidi irrid inkun naf x'fiex ikkonsisti tonnellata. Hemm ċertu pestiċidi fejn eh, tunnellata waħda biss tkun tista' tkopri l-Lussemburgu kollu kemm hu, l-art tal-Lussemburgu kollha Ġifieri il-superfiċi um, li qed nitkellmu fuq immaġinaw biss il-Lussemburgu jiġu kopert biss minn tonnella ta' waħda ta' pestiċidu li jkun aerosol. Ġifiri, immaġinaw biss l-impatt u l-konsekwenzi ta' pestiċidi falsifikati ħafna drabi jista' jkollok kimika li tġib ħafna dannu li tkun ilha ibbenjata mill-Unjoni għal ħafna u ħafna snin. Immaġinaw eh, il-ħsara li tista' ssir jekk wieħed jagħti daqqatajn lejn l-istampa araw il xtili li għandna hawnhekk fuq il-lemin araw id-dannu li sar. Dawn ovvjament mhuwiex se jipproduċu frott. Mhux se jikbru u wkoll iżommu il-sustanzi perikolużi ħafna. Għad eh, eh, dossier eh, u oħra hija l-Operation Overload u Flashpoint. Kenna titjira li eh, bdiet f'Beijing u waslet fl-aeroport ta' Budapest il-tadwana kellhom l-informazzjoni li kienu instabu xi eh, kienu tinstabet xi droga fuq l-ajruplan imma ma nstabitx meta wara li saru tfittijiet. Imma instabu erba' tonnellati ta' pestiċidi illegali jekk wieħed jirrealizza l-mara l-analiżi li dokumenti mm, manifest ma kienux eżatti, kienu qed iqarqu il- immaġinaw ftit, il-flashpoint ta' din pestiġina kien ta' 24 ċentigrati. Timmaġinaw li dan kien eh, kienet sustanza li taqbat. U dan eh, kien li ġibet l-attenzjoni għal periklu li seta' kellu dan se takella din il-kunsinna dannu u periklu mux biss ġifri għall-ajruplan imman kaj għall-passiġġieri. Kijken. Eh, als je de statistieken gaat qed naraw ukoll il kriminal li għandha x'taqsam issa mal-mediċini minn taksu tiġifieri qed naraw li kemm kien hemm każijiet 6.5 każi fl-2008 5% tal-każi kienu affarijiet li ġew maqbuda kienu mediċini ukoll falsifikati kważi 9 miljuni Fil-2009 tlajna l-8 fil-mija tal-kazi fejn instabu l-medicina falsifikata, 10% fil-mija ġew maqbuda, ġifiri iktar minn 11 il-miljon ta' pinnola. Fl-2010 qed naraw issa il-prodotti medicinali li ġew maqbuda rappresentaw il-valur ta' 25 miljon ta' euros Ġifiri hawnhekk għandna tlieta l-ola ta' kategoriji falsifikati ta' medicini kienu jintużaw għal ġenito urinary, it-tieni kontra l-infezzjonijiet u tielet mediċini kienu għal mar tal-qalb. Fl-2011 kien 532 eh, tipi ta' medicina falsifikata, ġifiri bil ipr kienem l-2008 li eh, sibna f-118 il-pajjiż kienaw dawn il-medicini falsifikati. Fl-2009 kienem ħasa 536 kazijiet u il-medicini falsifikati irnexxilhom jitlu wkoll fiċ-ċirkju legali. Kemm bl-imnut u anki wkoll fil-ispiżeriji. Araw x'qed jiġri fir dawn huma tendenzi għal kriminali tal għandax taqsam mal-mediċini. Iġifiri li eh, fuq medda ta' 10 snin multiplikaw baxar darbiet. Jekk wieħed Eh, taraw ftit hawnhekk ir-reġuni tad-dinja differenti il-350 51 eh, kas kienu fl-Ewropa u qed naraw ftit kif u wkoll il-ċifri għal kontinenti l-oħra fir-reġjuni l-oħra tad-dinja araw ftit fej kien hemm il-każi pereżempju fil-Istati Uniti, stabu l-lavastin ġifiri droga um, li tintuża għal mar tal-kanċer. U um, kien dawn instabu kol fuq is-suq tar-Renju Unit. Issa, għal operat waħda mill-reċenti kien jisima l-Tribulus. Hawnhekk ma matul dan l-operat kellna wkoll koordinament eh, ma xogħol li sar f'Diħeg mal-Gwardja Civil ta' Spanja l-MHRA u kol tal-Renju Unit Sitt persuni u koll nex ġew arrestati, erba fl-Spanja u tnej fil-Renju Unit, u 300.000 doza ta' medicini falsifikata ġiet maqbuda. Ovvjament kien hemm ukoll kontijiet fil-banek li ġew frizzati il-computers u telefons ċellulari. Operat ieħor li jisima Opsen li saret bejn il-Europol u l-Intepol. matul ġimgħa ta' xogħol aħna fukajna fuq ikel u xorb falsifikat. Iktar minn 700 tonnellata ta' ikel u xorb ġew maqbuda fi 11 il-pajjiż differenti. U issa biex nagħlaq, Sinjura President, aħna nħarsu lej il-qoddim għanna kooperazzjoni intensiva ħafna bejn l-Interpol, Eurojust u l-Olaf u entitajiet oħra tal-Unjoni, aħna rridu nkomplu nsaħħuha, naħdmu aħjar flimkien, nixtieq nkomplu bl-isforzi li għanna bħalissa, għax kif nafu il-kriminali ma, ma jifqux mal-frontiera. Il-frontieri ma jagħmlux bihom daw u għalhekk irridu naraw kif aħna morru lil lin mill-frontieri fix-xogħol tagħna eh, missjoni oħra li għandha li hija tagħna meta pereżempju jqis il-pestiċidi, qed naraw li eh, ma tantx qed isir ħafna xogħol għax dan huwa xogħol komplikat. Ħafna drabi dak li ma tkunx taf bih laqas biss jadilek minn moħħok kif eh, tista' tiġġieled kontriħ nixtiequ għalhekk norganizzaw seminars biex noħolqu ċertu kuxjenza biex nsiru iktar intiżi biex mill-analizi morru għall-azzjoni. Din is-sena qed nippjanaw seminar flimkien ma' l-Ola fal-Eurojust u l-Europol biex niddiskutu ftit dawn il-xejrit il-ġodda li jitrattaw il-pestiċidi sabiex aħna flimkien mal-pulizija u l-idwana nkunu nista' jkollna riżultati aħjar. Grazzi ħafna approfondita. Eh, Grazzi għal din l-analiżi tant iddettaljata issa ħanaddi il-kelma l-15 il-minuta l-rappreżentant ta' segretarjat tal-Kunsil is Jensen li ħajtkellem fuq l-esperjenza tal-Kumitat Permanenti għal Kooperazzjoni Operativa għal dak li għandu xaqsam l-Sigurtà Interna ġifir il-Kozi, propju preferenza speċifika għal kooperazzjoni bejn l-Istati membri u ir ruol tal-Kozi fil-qasam ta' traffikar u l-kontrafazzjoni. Alek, mela, 15 minuta l-Sur Jensen. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's a great honor. Grazie ħafna, Signor President. Jina għan nitkellem fuq il-kussaniet li semmejt uh, fil-rigward tal-kawzi. Ġifiri, jina ġej mis segretarja Ġenerata tal-Konsil u għalek aħna għet eh, nfasslu il-natu eh, forma l-politika li titfassal kif ukoll l-faċilita komunikazzjoni bej l-istazzjonijiet intom tafu illi il-kozi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea huwa komitat eh, riċenti daħal fis-seħ sa mit-Trattat tal-Lisbona u jiddiskuti l-konvenzjonijiet il-Working Group 10 kien uh, wera l-bżon sabiex ikun hemm l-operazzjoni u koordinazzjoni fuq livell istituzzjonali. F'dak iż-żmien aħna kien żewġ korpi fil-qasam tal-JHA u l-iskifa kellhom mat il-komitati li indirizzaw il- kooperazzjoni mill pulizija u l krimen ta' l-ġustizja, però l-ebda wieħed minn daw ma kienu adattati f'tal mod sabiex indirizzaw din il-tip ta' koordinazzjoni. Għallek fi kena twaqif tal-task force tal-kapital pulizija, però din il-task force ma kienieċ laħjar post sabiex ikun hemm din it-tip ta' koordinazzjoni, u għalhekk is-selezzjoni kienet li jkollok korp ġdid u llum il-ġurnata huwa parti mit-Trattat ta' Lisbona f'artiklu 71. Għalhekk nindirizzaw il- il-koordinazzjoni bil-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea bilan tal-Sigurtà Interna u dan kien imwaqqaf fi frar tal-2010 ġifieri Kumitat Eh, Riċenti min qed jipparteċipa ovvjament li istati membri kollha fosthom il-Kroazja bħala osservatur għandek ukoll il-pajjiżi li huma parti mill-kumitati mħalta, jiġifieri kull darba aħna nindirizzaw il-suġġett ta' Schengen u l-iżviluppi f'dak il-qasam ikona l-Iżvizzera, l-Liechtenstein u n-Norveġja li kunat jipparteċipaw għallek ikollok il-rappresentazzjoni tal-JHA, l-Europol, Eurojust, ġifiri il-sigurta interna miex bis kwistjoni tal-polizija ma' wkoll ġustizzja kriminali. U għallek ikollok il-laqat, eżempju anka fej għattendu l-Frontex u Sipol, l-EMCDDA, pal li huwa l-ċentru ta' ma nataraċ fuq il-ponti ta' kontra fuq droga kif ukoll l-Interpol jekk ikona kwistjonijiet illi jindirizzaw l-Interpol fir rigward ta' relazzjoni esterni u l-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea bekk taraw illi għandna involuti l-atturi kollha tas-sigurtà interna u li din parteċipazzjoni tista' sseħħ fuq eh, fir-rigward tal-aġenziji kollha wkoll ġri dawn l-aġenziji inkluduhom ukoll f'dan ix-xogħol għandhom il-possibilità sabiex jikkordinaw fil-proġetti kollha illi jkun qed jitħadmu minn dan il-komitat. Din kienet introduzzjoni tiegħi issa fuq il- mistoqsijiet eh, speċifiċi fil-qasam tal-traffikar eh, u l-kontrabandu. Aħna għanna qasam li jindirissa dan il-punt mod partikolari, imma bat għanna proġetti illi għandhom eh, raftit indiretti ma dan istess qasam ta' traffikar u l-kontrabandu biex intikom ta' xej idea ta' xiex tal-imma proġetti nipruvaw nikkoordinaw permezz tal kawzi Kien hemm it-talba fl-2009 sabiex ikun hemm din tip ta' strateġija fl-Unjoni Ewropea u l-kawżi għalhekk qed jaħdem sabiex ikun hemm din l-istrateġija ta' sigurtà interna. Din l-istrateġija l-Unjoni Ewropea kienet approvata fl-2010 taħt il-Presidenza Spanjola u din l-istrateġija tidentifika l-kriminalità organizzata bħala wieħed mill-elementi li jridu indirizzaw permessa din l-istrateġija. Din l-istrateġija tindirizza wkoll it-traffikar tal-bnedmin, tal-armi, li huma ovvjament huma marbuta mal kriminalità organizzata u li l-Unjoni Ewropea tindirizza dan kien rifless ukoll fl-ewwel programm ta' ħidma tal-kowzi li kien fl-2010 taħt il-presidenza Franċiża aħna Belġana, skużawni, u dan il-programm ta' sena u nofs uh, identifika prioritajt ta' trio ta' prezidenzi. Issa fuq il-kwissjoni ta' traffikar u l-kontrabandu? Għana rridu diskutu magħhom. U fuq il- uh, kif għanna nindirizzaw il-qasam tal-kriminalità organizzata mbagħad il-parti l-oħra fuq id-drogi sintetiċi fost l-oħrajn apparmaturi nibda bil eh, kriminalità din il-ċiklu ta' politika fuq kriminalità internazzjonali, kriminalità serja. Dan imur l l-2010 li ġiet adottata ta' Presidenza Belġana fl-aħħar tal-2010, inizjattiva li kienet irreferuta bħala proġett eh, Harmony u l-idea kienet illi nġibu daqxie ordni rigward tal prioritajiet fil-qasam ta' sigurta interna u għalek da ċiklu tnida fl-2010 u l-lum il-ġurnata għandu l-eruq tijaw fil-kozi fil-qasam tal-kremata organizzata u serja. Bekka naħnu fuq il-metodologija sabiex eh, konna dawn il-prioritajiet fil-qasam ta' sigurta interna. U għalek, aħna bdejna billi ikonna ċiklu ta' sentej bel 2011 l-2013 U wara dan l-periodu inizjali ta' sente ser ikonna periodu ta' erba snin bel 2013-2017 li jibbaża ruħum bat fuq il- l-evaluazzjoni ta' teddida fil-rigward ta' sigurtà interna u anka il-kriminalità organizzata u serja fl-Unjoni Ewropea jiena ser nagħmel referenza għal dan l-evaluazzjoni ta' teddid iktar qudiem. Għalhekk il-dan ċiklu ta' politika l-metodoloġija tippermetti sabiex il-Kunsill jaqbel fuq prioritajiet komuni. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun nistgħu niġġieldu aħjar meta organizzata. Jiġifieri bazi tal-evalwazzjoni tal-2011, il-Kunsill kien pożizzjoni li jaqbel fuq dan prioritajiet sabiex tmi prioritajiet sabiex jindirizza l-perjodu 2011 u 2013 la priorità li indajfu l-ħidma ta' dawn l-organizzazzjonijiet fl-Afrika tal-Ponent fil-qasam tal-kokaina u l-eroina li mbagħad jiġi traffikati lejn unjoni Ewropea mbagħad it-tieni priorità torbot mal-Balkani tal-Ponent sabiex dak ir-reġun ma jibqax bħala eh, zona ta' tranzitu u anka nindirizzaw il-kriminalità organizzata u l-organizzazzjonijiet albaniżi. Naħsib huwa li ndajfu il-kapacità ta' dawn il-gruppi organizzati fejn jitrifikaw il-persuni minnaħa ta' tisfel u anka minnaħa tal-taxlok u bekk inkunet inkopru wkoll il-żona tal-Afrika ta' fuq il-Mediterran reba' priorità minnaħa tal-Kunsill. Sertejn sabiex innaqsu l-produzzjoni tal- droga sintetika fostom is-sostanzi psychoattivi. Il-ħsib huwa li nkun nistgħu anka nsegwu containers li jkun fihom dan it-tip ta' eh, sostanzi sigaretti u eh, prodotti folot. il ħsib huwa li nindirizzaw ukoll it-traffikar tal-bnedmin u anka li nindirizzaw il-kontroll il eh, kontroll tal-attività ta' dawn l-organizzazzjonijiet fil-qalba ta' eh, postijiet tal-Unjoni Ewropea. L-ħsib u li dawn il-gruppi kriminalità nindirizzaw anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fiħdan iż-żona tal-Unjoni Ewropea stess kif ukoll dawn kienu tmien prioritajiet li ġew identifikati fuq livell politiku sabiex natu forma tax-xogħol tal-kozi ħalli nejnu anka fil-koordinament. Issa, la darba għandna dawn il-prioritajiet, xieġri wara dan? Il-kozi li jt-identifika l-atturi prinċipali, ġifiri fuq livell tal-Stati Membri jew tal-Unjoni Ewropea sabiex nkonna għanijiet strateġiċi u jkopru l-periodu tal-2011 u l-2013. Skużawni minuta ħan interrompi l-Sur Jensen. Għandi bżon, għandi problema f'saqajja, għandi bżon nimxi ftit għalek nixtieq nitlob l-Onorevoli Matje eh, bħala koordinatur tal-grupp eh, tal-ola level biex jieħu posti. Skużani, kompli.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 l-Europol, l-Interpol, l-Sipol huma involuti u għandhom rol importanti. Meta wieħed iħares li dan il-pjantazzjoni annwali wieħed jista' jkonsidra illi waħda minn dawn il-ħamsa ħames operazzjonijiet jindirizzaw direttament jew indirettament il-traffikar ta' droga jew il-prodotti folot palma semmej. Jiġifieri l-ewwel netta l-pjantazzjoni fuq l-Afrika tal- komponent illi qed jiffoka fuq il-traffikar tal-kokajna li ġeja mill-Afrika tal-Ponent. Imbagħad il-pjantazzjoni tieni wieħed Balkani tal-Ponent qed jitmexxa mill-Italja u qed nifukaw fuq eh, kriminalità organizzata fil-Balkani tal-Ponent, imbagħad it-tielet pjantazzjoni marbut ma' traffikar tal-bnedmin u qed jitmexxa mill-Renjonit, u mbagħad irreba' reba wieħed ta' l-pjantazzjoni fuq id-droga sintetika meċi minn Polonja, unbat il-ħames wieħed fuq il- uh, il-ħames wieħed fuq il-traffikar permezz tal-container meċi minn minn stat membru għaliex palma taraw kull stat membru qed jingħata t tmexxija tal-proġett u iktar il-qoddim u mbagħad ikkoordina mal-kowzi. Reċentament il-Kozi għamel monitoraċ tal-implementazzjoni ta' din il- ta' dan implementazzjoni u għanna xie stampa mħalta. Ġifiri għanna prassi tajbin li nistaw identifikawom anka wara dan il-periodu ta' sentej imma xorta fadal opportunitajiet għal titjib mod partikolari l-involviment tal-istat membri u li kun hemm koxjenza fuq dan hemm koxjenza fuq dan il-proġetti kif ukoll l-azzjoni meħtieġa. Mara minn hekk ser ikun il-futur wara l-ewwel eh, dan il-perjodu limitat, ser ikonna ċiklu sħiħ ta' perjodu ta' erba' snin 2013 sal 2017 Muster ikun hemm lokta kif uh, nafwa illum imma ser tkun irrapportata bħala sokta illi ser tifoka fuq il-kriminalità organizzata serja u l-evalwazzjoni ta' teddit f'dan il-qasam. Jiġifieri dan ix-xogħol ser isir uh, bejn l-2011 u l-2012 fuq il-ċiklu politiku, issa nista' nitkellem fuq il-pekt li għanna. L-ewwel net fuq il-kokaina u l-eroina, rotot ta', ta dawn id-drogi li kien adottat fl-2010 taħt il president Spanjola. U t-tini wieħed fuq drogi sintetika mm, taħt il-Presidenza Pollakka il ħsib huwa għalli eh, nfisklu dawn, nwaqfu dawn il-rotot tal-traffikar tal rojina u l kokajna kif ukoll traffikar. Hemm ukoll il-rapport li jagħmel referenza għal twaqif ta' din għatneħija ta' din ir-rotta. U l-xogħol isir minnaħa ta' kosa biex ikun hemm implementazzjoni ta' dan ir-rapport u mbagħad hemm il- uh, Follow-up is-segwitu fir-rigward tal-azzjoni tal-Afrika tal-Punent u anka tal-Balkani tal-Punent. It-tieni pat indirizza droga sintetiċi dan qed jiġi implementat mill plan ta' operazzjoni fuq uh, dan il-qasam. Qed nasal biex nikkonkludi minħabba l-ħin. Jiġifieri aħna fil-qalba tal-kowzi għandna dan iċ-ċiklu ta' politika ta' implementazzjoni aħna rridu li jkollna prioritajiet fuq il-livell tal-Konsil u mbagħad nimplementaw dan il-prioritajiet u naraw kif nistgħu nikkoordinaw l-azzjoni tal-Istati membri tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea sabiex niġġieldu il-kriminalità organizzata u fil-futur ukoll il-kriminalità internazzjonali serja. il qed tikkonsidra wkoll kwistjonijiet oħra mhux marbuta biss ma' ċiklu politiku. Ħan semmi rapport li ġie adottat fuq l-Afrika tal-Ponent fejn għandna valwazzjoni tal-implementazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Konsil tal-2011 fuq situazzjoni ta' traffikar ta' droga f'dak ir-raġun. Dan huwa rapport pubbliku għal darba oħra tistgħu taraw x'inhu madjufijiet u l-punti b'saħħithom u dan ir-reġjun tal-Afrika tal-Ponent. Jiena xtaqt ngħid li taħt il-Presidenza kanna kellna wkoll inizjattiva ewlenija organizzata bejn il belġu u l-Interpol sabiex tevalwa situazzjoni fil-Afrika tal-Ponent. Aħna enna l-Interpol sabiex ikollhom sistema ta' informazzjoni tal-Pulizija fukata fuq l-Afrika tal-Ponent u li u li tuqafet permess tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea. Għana u rapport tal-Eurojust fuq l-evalwazzjoni tax-xogħol tal-ira ġast fil-rigward tal-traffikar ta' droga dan se jkun hemm segwitu għalih dal-waqt. Forsi nista' nikkonkludi hawnhekk il-traffikar tal-beni kulturali għana kena kollaborazzjoni bej manka mal-organizzazzjoni differenti fil-ġilda ta' kontra traffikar ta' dawn uh, l-oġġetti. Aħna rridu li konna sistema tkun tista' segwi dawn il-tip uh, ta' wirt kulturali u il-presidenzi ser ikollhom jindirizzaw ukoll il-strateġija ta' droga wkoll uh, ta' traffikar ta' droga kif ukoll tal-bnedmin. Grazzi. Donc vous avez tenu parfaitement les 15 minutes. Grazzi ħafna. Issa se nibdow il-round tal-mistoqsijiet. Ħanisimgħu l-kollegi kollhom bat nħallik tirrispondi f'daqa mela Surja Kolino fil-bidu. Iva. Iva, grazzi ħafna. Mela, ħanimxi blodni tal-kellima, L-għala fandu rwol fundamentali ta' kontroll fuq l-attività tal-użu tal-fondi Ewropej kif ukoll dawk li jistaw forsi jkun dawk l-affarijiet li jistgħu jiġu kontrafatti aħna smajna b'interess kbir l-operazzjoni konġunta jenibdew minn dik Xirokko li kellha x'taqsam mas-sigaretti, ġifieri kontrabandu tas-sigaretti huwa sinifikattiv mod partikolari għal fl-Ewropa għandu turnover ta' 10 biljuni U fil-fat huwa eh, importanti ħafna għal anka għal dak li għandu x'jaqsam il-konsum ta' sigaretti. Hemm uħut li jitkellmu dwar it traċabilità ta' sigaretti li niġġieldu nipprevjenu b'mod effettiv dawn ir-realtajiet. Mela, għandi żewġ mistoqsijiet malajr malajr. Din il-best practice intużat u ġiet kien esperimenti u kien hemm evalwazzjonijiet pożittivi Fil-kuntest ta' reviżjoni ta' tisħiħ ta' ġlida kontra kriminalità organizzata għedin nitkellmu dwar il-Prokura Ewropea fejn l-olaf jista' jkun li jkollha rwol. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. L-Europol Dizjet ħaġa sinifikattiva kienet inġlida kontra l-kontrafazzjoni tal-farmaceutiċi, eccetera, x'dan għandu x'jaqsam ma' s-saħħa u s-sigurtà ta' ċittadini, imma jina xtaqt nagħmel referenza lill-Europol tqajt ma' direttur Mela, intu x'taħsbu dwar il-abdiet li jisiru, ġbir konfiska, sabiex dan l-istrument ikun aktar inċiżiv u fuq l-aktar ġviri ftejn ta' kontra kontrafazzjoni riċentement eh, ma għaddix fil-parlament. X'inhi l-evalwazzjoni tagħkom? X'taħseb anka dwar dan eh, il-ftejjem anka fid-dawl ta' din la dawn l-attivitajiet. U nixtieq nikkonkludi bil-kozi. Jiġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' kontravazzjoni, reati transnazzjonali, hemm tmien pjanijiet operattivi, Balkani tal-Punent. Aħna nkunu fis-Serbja l-ġimgħa d-dieħla pala il-rappresentanti tal-crime. Inti tkellimt dwar kooperazzjoni ġudizzjarja tal-pulizija. Effettivament, xinu ir-rwol ta' kollaborazzjoni? Partikolarment fis serbja jekk inżommu f'moħna li dinja zona importanti u aħna propju sejrin f'dan il-kuntest biex ikun nistgħu nifmu blaħjar mod kif nistaw niżviluppaw bl mod dawn il-pjanijiet operattivi b'kooperazzjoni ma' l-autoritajiet ta' Serbja. Grazie onorevole Jacolino, adesso per l'Alde, due minuti. Grazie ħafna l-onorevoli Iacolino, issa l-Alde l-onorevoli Newton Dunn. Grazie, grazie lil kulħadd tal-li għal darboħra għamiltu din prezentazzjoni tant interessanti. Mela, l olaf u lill-Europol nixtieq nirringrazzjakom ma' deskrizzjoni tal-operazzjoni u dak li intom sibtu fil-containers. Ovvjament dan li qed jgħidi huwa li meta intom intomx qed l-operazzjoni, jiġifieri fin-99% tal-kumplament tas-sena, ara x'dieħel fl-Ewropa u aħna għaset nindunaw bih. Din ovvjament mhux tortakom għax intom mantkomx ir rizorsi li tindunaw kollu xeħin kollu, Forsi dak li intom tistaw tagħmlu għal komitat tagħna huwa li tatina junkella titolbu l-kapijiet tal-organizzazzjonijiet ta'kom. E, ta' lista ta' xewqat x'għandkom bżonn intom l-żewġ organizzazzjonijiet ta'kom xixtiequ mill-Ewropa ċinu ma il-bidliet neċessarji sabiex intom tkunu tistaw tiġildu da il-ħin kollu ħaġa waħda li verament laqtitni kienet li xaħat minnkom qal li hemm sentenza tal-qorti tal-ġustizzja li ma tippermettix li jkun hemm il-qabdiet meta dawn ikunu fit-transitu, meta prodotti jkunu eh, fit-transitu, ġifri aħna eh, post sikur transitu din għanda timbidel u din forsi tista' tkun waħda mir-rakkomandazzjonijiet. għanna bżonn lista ta' xiri biex is diħla d-dieħla l eh, nixxukjaw lill-pubbliku meta aħna nipproduċu ir-rapport u dan verament kwalunkwe ħaġa tista' tagħtina fuq dan huwa verament ta' valur. Grazzi ħafna. Issa, l-Sinjur mill-Kunsil. Din il-prezentazzjoni kienet verament utli u interessanti, jena kont qed nuża l-iPad biex nħares lejn il-website tal-Kunsil, ovvjament inti ma teżistix. Unbat irnexxil insib press release, li għalet pal kull e, starja tal-istampa tal-Konsil ma għalet xej. Minti għat referi għal dokumenti pubbliċi li nistaw narawom. Min fejn nistaw narawom? Kif nistaw niksbuhom? Hemm xi post sigrit fil-website fil tal-Konsil, forsi tista' tagħtihom 90 eh, bil-karta. U dan kollu verament interessanti u l-mistoqsija tiegħi skużani jekk qed indur naqra mal-lewża. Eh, min fil-kozi jirrappreżenta lill-istati membri hemm xi ħadd mingħand il-rappreżentazzjoni permanenti, ġifieri xi ambaxxaturi u xi taħtu mill-istati eh, membri individwali li jiġu eh, madwar ma jdew jiltaqgħu flimkien u kemm hemm nies fis-segretarjat tal-kunsill li fil-fatt jaħdmu fil-kozi. Ġifieri flok li l-istati membri jibgħatu l-ambaxxaturi u l-deputati. Grazie onorevole Newton Dan, adesso per il PPE due minuti. Grazie ħafna sal PPE, l'onorevole Mathieu. Merci, Madame la Presidente. Grazie ħafna signora President. Jiena għandi mistoqsija u naħseb li għal senjur tal-Olaf. Nixtieq inkun naf x'ġarra minn dawn il, din il-merkanzija li tinqabat. Ma nafx forsi anki senjur tal-Europol jista' jedinna. Ġifri meta l-merkanzija tinqabat? numru ta' tonnellati, eluf ta' ta' tonnellati ta' sigarati ġifri xieġri minnom. Fejn podġuwom, Fej jitqasmu, meta jkun hemm ħafna stati membri li jkun qed jikkooperaw flimkien fuq operat eh, wieħed partikolari, x'jiġri mill-merkanzija li tinqabad? Ejdinna ftit b'mod konkret meta inti eh, kollok abda f'xi port partikolari x'jiġri? anki kif qal il-saqsa il-kollega Newton dan, mannix ċifri ta' dak kollu li, li jintilef nafu ġifiri per eżempju għal-vet, tal-pajis, kem ti rappresenta bħala eh, telfa' l pajis imma meta nitkellmu fuq il-kontrabadu ta' sigaretti nafu kemm jirrappreżenta, imma manna lebda statistika eh, file nejdu li per eżempju għall-industrija tal-sigaretti dan huwa telf ta' ammont, għall-suq tal-karozzi u tal-moda tal-ħwejjeġ e, huwa ammont tant, e, ġifiri meta qed nitkellmu pereżempju fuq il-parts tal-karozzi li huma falsifikati u fuq il-pestiċidi hawnhekk ukoll tal biza l-ewwel darba li qed nisma' dawn l-affarijiet eh, fuq dan il-livell. Intom qed talmuni lili imma milli jidher għaw ċirkju professjonali, ġifieri n nies li jużaw dawn l-affarijiet ma jmorrux jixtru ammont iżgħar fis-supermarket bħalma nagħmel jien So wadaw jużaw ammonti kbar, ġifiri meta qed naraw li ammonti daqstant kbar ta' ta' tip ta' merkanzija minn fejn qed taddi. Hemm rekit sħiħ u xek il-bdiewa u r-raħala irid jiksbu dawn il-pestiċidi minn xi b'xi mod intern. Immaġinaw id danu li qed isir li qed isir ambjent apparti il-periklu. Ġifri kif qed jiġru dawn l-affarijiet qudiem għajnejna? Milli jider il-konsum tal-pestiċidi verament huwa għoli. Hemm ukoll hawnhekk xtaq xtaqt insaqsik mistoqsija peress il-kowzi maħna magħna wkoll. Europol qed rizultati eh, riżultati verament tajbin tal-każi li investigaw u għalhekk il-kowzi mill-gnħa tal-kowzi taraw li jintom tistaw tafdaw iktar l-Europol biex ma jibqawx jizommu per eżempju id-data nafu li jizommu l-ura l-istati membri mill-li jitlu f'tip ta' operat mal-Europol ġifri intom il-kowzi kif tikkonvinċuhom? għom? ejduna intom tal-kozi fiex tinsab eh, din dan il-level fiex eh, jinsab din il-level tal-fiduċa. Għand il ħarbi toqsija fuq il-UAE, mill-lider industrija reċenti ma li verament qed tifjorixxi eh, fuq il-kriminalità organizzata. Jina ħadd impressjoni li iktar u iktar għedin jitħlu fil-falsifikar. Tista' tedinna xi ħaġa tilluminana fuq dan grazzi. Grazie, adesso la parola. Grazzi, issa nad l-kelma l-onorevoli Skilakakis. Thank you and first of all thank you for all the presentation. Grazzi ħafna l ewwel grazie ħafna dawn il-prezentazzjonijiet kollha. Issa jien għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi dwar il-kontrafazzjoni u traffikar. Tliet mistoqsijiet u nofs fil-fatt. L-ewwel ċinu it-telf ta' tħul fuq livell Ewropew u anka fuq livell ta' stati membri, ġviri Unjoni Ewropea kolla kemmi unbat li stati membri, e, minn din l-attività. Għandkom xi statistika, għandkom xi informazzjoni bħal di? Għandkom idea kemm fil-fatt hija kbira l-problema? Kif ukoll x'inhuma ir-riżorsi li aħna qegħdin nużaw sabiex niġġieldu Dawn żewġ problemi. Għanna rizorsi, għanna problema ta' rizorsi forsi x'aħsbu. M'għandniex biżejjed riżorsi għal dak li huwa il-tul li jiġi mitluf, partikolarment fuq livell ta' Unjoni Ewropea, dik hija l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija tiegħi. Kwistjoni ta' sussidjarjetà. Intom taraw il-bżonn li nżidu rizorsi fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex nkunu aktar effettivi? Iġvi aħna nistaw nkunu aktar effettivi jekk nittrattaw dan il-fenomenu fuq level ta' Unjoni Ewropea u mhux fuq level ta' Stati Membri. Issa tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-korruzzjoni. Il-Sinjura tal-UNODC tal-ewwel qalet li hemm gruppi ta' korruzzjoni anzi l-eruq tal-korruzzjoni huma paralleli għal dawk ta' traffikar ta' droga. Jina nimmaġina li l-istess rotot L-istess rotot tal traffikar ta' droga jintużaw ukoll għal prodotti kontrafatti, eccetera, għaliex jekk hemm uffiċjal korrott u jaċċetta korruzzjoni għal ħaġa, ħajaċċetta għal ħaġa oħra. Intom tistaw tidentifikaw dawn ir-rotot ta' korruzzjoni għaliex strateġija minnhom hija li niġġieldu u nippruvaw naqbdu min huma dawn il-persuni kriminali. Imbagħad strateġija oħra hija li naqbdu dawk in-nies li jifaċilitaw il-ħajja għal persuni kriminali. U mistoqsija tiegħi hija din, inti ħdimt fuq dan il-punt? partikolarment jekk eh, nikkonsidraw il-fatt li aħna għanna u koll stati eh, ġirin li maħħom għanna relazzjonijiet tajbin ħafna u aħna edin nonfqu flus emmek. U ħafna korruzzjoni fil-fatt tiġri propju f'dawn l-istati ġirin tagħna. Għalek jena nimmaġina li jekk it-traffikar tal-bnedmin jaddi tgħaddi minn jekk aħna morru għand il-ġirin tagħna, u naraw l-uffiċjali f'dik il-frontiera u namlu mistoqsijiet u naraw il-korruzzjoni jena naħseb li ħanaraw ħafna affarijiet. Issa anka minna għatana, ovvjament, tista' tiġri. Iġvi dawn ir-rotot ta' korruzzjoni. Kif qed jiġu trattati la darba nikkunsidraw li kull katina hija b'saħħitha biss daqs li żjed ħolqa dajfa tagħha. U l-aħħar mistoqsija ħafna flus ġejjin minn eh, kumpaniji ta' tabak fil-budget tal-Unjoni Ewropea biex jiġildu il-kontrafazzjoni ta' sigaretti. Fil-fatt jidir li hemm aktar minn 100 miljun dollaru propju f'din id-direzzjoni. Mistoqsija tiegħi hija X'qed isir b'dawn il-flus? Min qed jonfoq dawn il-flus? U x'effett jieti ikollu? Grazzi. Grazzi adesso a Grazzi. Issa l-Onorevoli Weiler. Grazzi ħafna, Signora President. Mela ftit mistoqsijiet malajr malajr li jistaw jkomplu eh, jizdidu ma dak li ġi mistoqsi minn kollegi ta' qabli. Mela, l-ewel mistoqsija naqra provokattiva jek ti permetti li inti tkellimt dwar il-kooperazzjoni hija sostanzjali fuq livell Ewropew l-affarijiet sejrin tajjeb. Wara li smajt tlet prezentazzjonijiet l-impressjoni tiegħi kienet li jista' jkun hemm forsi xi ftit irduppjar. Ġifieri li ir-riżorsi rridu jiġu minn fuqa sabiex nassiguraw li ma jkunx hemm irdupjar. Forsi għanna wis aġenziji involuti, l kasi sa jkun li mux għanna ftit wis imma għanna wis. Il-Kunsil għal li l-Istati membri għandhom rizorsi u li huma huma responsabbli għal ċertu waqsma partikolari ta' kriminalità forsi tista tispjega naqri fid-dettal jena nixtieq nkun naf il-Ġermanja ġviri l-pajis li jena nifhem l-aħjar nafu l-aħjar eh, fiex huwa speċjalizzat u li ma pajjiżi huma speċjalizzat pereżempju fuq it-traffikar tal-bnedmin. Tieni mistoqsija nixtieq ngħaddi għalija issa. Ija, palma għall-Honorable Newton dan. X'inhuma l-bżonnijiet li aħna għandna? Aħna ovvjament Diġa għanna direttiva fuq il-ħasil tal-flus, għanna leġizlazzjoni fuq il-ġlieda kontra il-drogi kontra fatti, li imko kien involut ħafna fija dak iż-żmien aħna konna kritiċi għax edna li l-xiri online ma jaqax taħt eh, dak. U għalhekk ikun utli ħafna lina li tajdinna fejn hemm forsi nuqqas għal dik li hija l-leġiżlazzjoni. Jew inkella pereżempju jekk inħarsu lejn is-sentenza tal-qorti jekk eh, xi ħaġa li hija fi transitu ma tistax tiġi konfiskata, forsi għandna bżonn leġiżlazzjoni ġdida biex inkopru din il-problema. Issa fuq il-kwistjoni tal-leġiżlazzjoni, ovvjament maħniex qed nitkellmu biss fuq direttivi, taħseb li hemm xi eh, xi skop li nħarsu lejn l-FTAs? Forsi għal dawk il-pajjiżi li aħna nimportaw minnhom, pereżempju, ċina Aħna għanna l-ftejim tal-FTA li huwa utli wkoll foqsma oħra. Forsi nistgħu nużawhom ukoll biex nġildu l-kriminalità. Issa, l-aħħar mistoqsija tiegħek li inti kontettajt li hemm marġni kbira ta' profitt tal dawn il-prodotti permezz ta' drogi kontrafatti, kif ukoll prodotti oħra. Iżda hemm xi affarijiet li jiswew ftit flus, pereżempju sigaretti. Ġviri, meta jkun hemm kwantitajiet kbar, iva ħafna flus, imma sigaret waħdu ma jiswix ħafna flus, fejn hu profitt enormi hemmhekk? Jiena naf li fil-Ġermanja, pereżempju, bil-prodotti li jiġu eh, maqbuda, jina ma nafx jekk prodotti konfiskati għandhom xistess trattament f'pajjiżi oħra, ma fil-Ġermanja sigaretti, eċetera, jiġu meqruda mill-awtoritajiet ta' dwana sabiex dawn ma jerġgħux jispiċċaw lura fis-suq. Ma nafx jekk dan hux fil-fatt il-każ f'pajjiżi oħra. Grazzi ħafna sa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Sondergaard. Grazzi ħafna, Sinjura President, jien għandi żewġ mistoqsijiet Forsina ma fimċ kollox mija fil-mija, issa jiena kont tal-impressjoni. Li aħna konna qegħdin nitkellmu dwar e, prodotti kontrafatti li ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea għal ġol l-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq nkun naf kemm fil-fatt hemm piraterija u kontrafazzjoni dan l-Unjoni Ewropea. Iġifieri prodotti kontrafatti li jiġu prodotti hawnhekk u li jiġu esportati l-Istati Uniti jew barra mill-Unjoni Ewropea jew anka eh, jiġu trasferiti minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea. Din mistoqsija. Meta tnitkellmu fuq il-pestiċidi ovvjament din hija problema kbira fil-kuntest tal-kontrafazzjoni. Iżda għaw problema oħra wek, pajizi differenti fl-Unjoni Ewropea għandhom leġislazzjoni differenti dwar il-pesticidi. Għalhekk hemm pestiċidi li huma legali li jiġu traffikati f'pajjiżi oħra fejn forsi jkunu projbiti. Iżda ċertu pestiċidi li huma hemm ċertu pestiċidi li huma awtorizzati fil-Polonja ma fid-Danimarka u fl-Iżvezja kieku mhumiex permessi daw. U jiena nistaqsi jekk fil-investigazzjonijiet li tagħmlu għat għadċilt għajtu ma dawn it-tip ta' prodotti legali mbagħad jiġu traffikati. Mela qabel ma ngħaddi l-kelma lill-mistednin tagħna, xtaqt nagħmel xi kummenti jiena anke jekk il-mistoqsijiet li saru mill-kollegi kienu verament eh, ċari u u espliċi ta' ħafna. Jiena nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa li l-onorevoli skila kakis diġà tkellem fuq meta kienet jitkellem fuq il-korruzzjoni. Dan kollu huwa possibbli fil-fatt kif qaltilna l-Sinjura Me dan kollu huwa possibbli eh, anka fuq livell ta' kontrafazzjoni għaliex hemm eh, ċirkwit ikkonsolidat aħna qed nitkellmu fuq ammonti kbar ta' flus u fuq eh, aspetti li jistaw jaffettwaw mod gravi is saħħa tal-konsumaturi. Ġi dan kollu huwa possibbli għaliex il-korruzzjoni xorta waħda għan huwa b'saħħtu. Qed nitkellmu ovvjament dwar l-uffiċjali tad-dwana iżda wkoll dwar istituzzjonijiet li peress li jagħmlu parti minn dan din il-triq, dan iċ-ċirkwit, jippermettu bir-rieda tagħhom li iwessaw dan is-suq. Issa dwar il-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni, il kooperazzjoni il kollaborazzjoni Naf li forsi għansaqsi mistoqsija antipatska, ma u importanti aħna nifmu. L-istati membri. Kem fil-fat jinvestu f'dawn l-organizmi? Jina, kemm il-darb Eh, tkellimt ma' Sur Rob Wainwright u ħkatna drabi tkellimna dwar x'iridu namlu biex fil-fat inmexxu l d-dim ikonna kwalità aħjar aħna tkellimna u rajna ftitilu em, verament ammont kbir ta' pesticidi, farmaċi li ġew eh, maqbuda u jina u koll nittama li jiġu meqruda la darba jinqabdu għalix b'dan il-mod ma jkunux jistaw jirġaw jitħlu f'suq illegali għal darboħra. Issa jena nishtiq nkun naf, aħna nafu li il-parti kbira ta' dawn, eh, dawn prodotti jaslu mit-ċina. Intom taħsbu li l-Unjoni Ewropea tuża biżejjed is-seta tagħha tal-kuntratti li kollha maċ-Ċina eh, għal dan l-aspett ukoll din hemm mistoqsija mhux biss biex inħarsu s-saħħa tal-konsumaturi Ewropej, iżda wkoll biex inħarsu s-saħħa tad-drittijiet tal-ħaddiema ċiniżi għaliex palma nafu dawn jiġu sfruttati f'dan it-tip ta' ċirkwit. U dan kollu bħalma diġà fil-faġġi mistoqsim il-kollegi tiegħi. Għandu bizzejet azzjoni politika minnaħat tal-Parlament jew l-Unjoni Ewropea, jew ikela taħsbu li minn perspettiva leġislattiva operattiva hemm bżonn inżidu b'xi mod jew ieħor Eh, il-ħidma tagħna sabiex inkunu nistgħu naslu għal kollaborazzjoni aktar soda, ħanaddi l-kelma immedjatament lis-sur en Vastin Kist u is-sur Jensen għandkom ftit minuti biex tkunu tistgħu tagħtu it-tweġibit tagħkom. L-ewwel kellim is-sur en. Grazzi ħafna. Iva, aħna smajna li l-Olaf trid tipproteġi l-interessi finanzjarji pala xogħol prinċipali, imma ovvjament aħna niġġieldu wkoll kontra li falsifikar u huwa minnu li s-sigaretti jitlu f'dan is-settur ġifri biex niddefendu l-interessi finanzjali tal-Unjoni fuq tip ta' merkanzija oħra għanna impatt li għandhom impatt fuq eh, is-saħħa ta' ċittadini fuq anki id-dinja kummerċjali. Għallek, eh, dawn l-affarijiet kollha huma importanti fuq is sur Newton, dak għal sur Newton dan għall lista, rridu nsiblu bilanċ biex ma nblokkawx jew inkella ma noħolqux problemi għal kummerċ u anki naraw kif namministraw il-riskju nsibu il-lodda eh, biex nkunu verament nistaw nidjidlu kontra dan it-tip ta' traffikar. Is-soluzzjoni li nsibu fuq livell tal-Kommissjoni huwa li natu aċċess għal movimenti diretti ġifri l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Sissa aħna ma nistgħu nagħmlu xejn fil-qasam tal-esportazzjoni u l-importazzjoni imma biss nitkellmu fuq il-merkanzija li tkun fit-transitu. Ovvjament, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar it-transitu li jħassibna il-Kommissjoni qed tipprov tagħmel tal almu tagħha biex issib soluzzjoni definitiva imma l-ola fanda soluzzjoni pragmatika ġifiri biex nużaw il-ftejjim ta' assistenza reċiproka U dak li għamilna per eżempju ma l-Eġittu, meta konna qed nagħmlu investigazzjoni fuq il-mediċini, u l-Eġittu tilbatinna wkoll l-informazzjoni dwar tifikar ta' sigaretti. Dawn kollu joħorġu mill-FTAs f'soluzzjoni win-to-win. Kien hemm insemma ehm, ovvjament il- nafu li l-aġenziji marittimi rridu jaddu l-informazzjoni b'mod dirett, ġifiri mhux huwa l-importatur jew l aspertatur li d dikjarazzjonijiet ħafna drabi laqqas biss nkunu nafu min qed jixtri u min qed ibih u dan għalina biex nkunu nafu eżattament kif namministraw ir-riskju u l falfisikar dan jiġbinna l-problemi. Eh, saqsejtuna Sinjura Matju għaltinna x'jisir bil-merkanzija konfiskata. Dawn ovvjament jiġu imorru fl-stores tal-dwana, ovvjament il-regolamenti dwar dan, sa sakemm ikun hemm deċiżjoni eh, tal-qorti dwar il-konfiska u anki l-irda tal-merkanzija. Il- merkanzija tiġi meqruda u għal ċarġi ta' dwana jista' jkun hemm kumpens ma' min ikollu il-privattiva. Issa, fuq il-problemi ta' risorsi, ovvjament, għedin naqsu dejjem il-risorsi għalek rridu nkunu innovattivi fl-approċċi tagħna. L-innovazzjoni eh, tibda bil-database li tkun tajba ħafna sabiex l-informazzjoni tkun tista' tgħaddi. Memx mem xej li eh, qed nirrepetu fix-xogħol li qed nagħmlu l-Olaf ta' u eh, Europol. L-Olaf Europol għandha kompetenza li ma tamil, li ma tiqafx ma l-investigazzjoni amministrativa, aħna namlu biss l-inkjesta amministrativa. Il-Europol tista, eh, kif, kif jgħid il-kollega, titħol u kol fuq il-kriminalità organizzata. Għalek aħna qegħdin naraw kif nidħlu eh, f'xuxin ġifieri hemm l-inkjesta amministrattiva u hemm mbagħad dak li jidħol fil-kriminal minnhom fih. Aħna qegħdin dejjem naraw kif nikkuparaw aħjar flimkien. Ovvjament mannix statistika fuq il-suq internu din hija waħda mir-raġunijiet għaliex aħna ħloqna l-Osservatur Ewropew għal falsifikar li qiegħed falikante u dan jiġifieri biex ikun hemm monitoraġġ tas-suq intern inkwant għad-dwana għandna mekkaniżmu li huwa taksu din responsabbli għalih skont ir-regolament ukoll ta' dan il-regolament 1383 tal-2003. Signora Crossment mal-Parlament diġa ħadmet fuq dan u ħadim edna li l-istati membri ma jridux joqodu jaddu l-informazzjoni xi darbtej jew tliet darbit. Aħna sibna mekanizmu li permezz tiegħu ħloqna mezz biex ikun hemm it-tarif li għaddi darba biss u l-informazzjoni anki mal-W e, mal-organizzazzjoni dinija ta' dwana nistaw ukoll naddu l-informazzjoni. U xtaqt u kol nirrispondi għax ħat nota dwar il-problemi tal-lefta u l-ftejmiet kummerċjali tal-FTAs meta nitkellmu fuq lejxien u lejzem l autorizajt ta' dwana tal-pajizi tal-Asja aħna flimkien mal-Europol u Interpol għanna satax il pajiz mill-Asja li huwa maqut maħna f'din l-opera Diabolo. ċertu pajjiżi tal- eh, l edin qegħdin ukoll jikopera maħna. Hemm ukoll minħa taċ-Ċina eh, il-problema ma' ċina hija li dwana m'għandhomx ċertu poteri ma jkunux jistgħu jaġixxu. Għalhekk nixtiequ li fil-negozjati ma' ċina naraw mitkun l autorita kompetenti e, naraw li id-dwana sir l autorita kompetenti biex nkunu nistaw nikoperaw fl-imkien. Naħseb nista e, nitlop l-Europol issa jkompli. Grazzi issa is-sur Van Stenkis tal-Europol. Grazzi. Grazzi. Għan niprofa nirrispondi għal mistoqsijiet l-oħra li ġo mamula lili. Lew net il-merkanzija falsifikata. Europol dak li fi xogħol tagħha tuża il-prinċipju ta' trace the money, ġifiri rridu naraw minn fejn qed joriġinaw il-flus. inti tista' tkun priġunier għal xi sitt xhur tas-sena imma xorta tkun tkun qed tirċivi l-flus mill-attività kriminali li inti eh, tkun għamilt. Kenna li kep fl-operat tribulus. Aħna x-xoltana kemmek kien biex nevitaw il-trasferimenti finanzjarji li siru għabbażi tal-prodotti falsifikati. Issa dwar il-wish list il-mistoqsija Sur Newton dan, aħna dak li nixtiequ verament naraw isir huwa li jkun hemm iktar kuxjenza dwar il-problemi li jeżistu għax kif diġa qed il-pulizija, il-rati, l-opinjoni pubblika isu memx din dan l interessi u talba. Għax dak li wieħed jara huwa eh, meta jmur jixtri xi ħaġa jara l-prodott u forsi jixtrih, imma ma joqgħodx iqis kif il-prodott sapruħ fuq l-iskafa tal-ħanut u kif jaffettwa u koll il-ħajja tan-nies, l-isfruttar tan-nies. Kooperazzjoni ma l-istati membri, Iva, li nistaw nejdu li din taħdem tajjeb fiħdan il-Europol u importanti ħafna għalina li nżommu il- u kon konċentraw fuq il-pubbliċità tajba nisima u kol il-nis kif jaħsbuha meta jkun hemm biċċa xogħol li tkun nesta, tkun ħaġa tajba li naddu l-messaġġ u anki l-affarijiet imorru fl-aħbarijiet biex in-nies ikunu iktar eh, informati. Um, fuq l-istatistika u l-ċifri, din mux faċli. Naf li l-OECD għamlet studju eh, f'dan il-qasam, ma kienieċ biss għall-Unjoni Ewropea, imma qed jitkellmu dawn fuq telf ta' bejn 200 u 250 biljun ta' dollari. Bħala ġifiri, it-telf li jisir mill falsifikar Ad-droga hija bejn 3 u 7% tal-kummerċ dinji kollu għal-mediċini falsifikati. Għall-Unjoni irridu naraw għandix bżon iktar nies, iktar teams li jaħdmu fuq il-post Eh, ovvjament kiku jinnedilkom iva nabżon jekk inti tqis kemm hemm nies qed jaħdmu ta' kuljum fuq merkanzija l-paraterija u merkanzija falsifikata hemm eh, ħafna nis li jaħdmu kontra l-ġlida kontra droga, e, mux qed ngħid li dan mhux xogħol importanti, imma isu m'hemmx proporzjon. Issa fuq il-budget li l-industrija ta' sigaretti tipprovdi lill-Unjoni m'għandix edeja dwar dan. Għanna budget tal-Europol li għalina huwa l-iktar priorita u jinteressana issa fuq il-xogħol li jista' jkun qed isir minn aġenziji oħra veru dan jagħti jista' jagħti il-każ fora kollox qed naħdmu fuq l-istess affarijiet. Imma naħseb li dan jista' jgħinna l-Europol, l-Interpol li nkunu naħdmu fl-imkien e, fuq il-mediċini falsifikati, fuq li kellu x-xorb falsifikat. Il-Europol tiffoka fuq il-kor business, ġifiri dak tal-istati membri, l-Interpol involvi pajizi oħra. U tajjeb li nkunu nafu ftit fuq ir-rotot li jidħlu fihom pajjiżi mhux mhux eh, membri tal-Unjoni. L-Olaf u ukoll il-proċeduri differenti u l-livelli ta' proċeduri differenti. Aħna naħdmu f'aġenziji imma l-olaf u dwana iħarsu lejn il-merkanzija u aħna nifukaw fuq in-nies, in-nies li jkunu responsabbli tal-atti kriminali, forsi daqsxejn klixe, imma nixtiequ li jkollna verament riżultati win-win għax hija ħaġa li tikkonfiska il-merkanzija imma li jumbat issib inti l-oriġini biex tkun taf minn fejn qed joriġinaw tendenzi bħal dawn mhix ħaġa faċli. Fl-aħħar semmiet ukoll il-produzzjoni u l-impatt tal-prodotti li jaslu miċ-Ċina dak li xtaqt ngħid jiena huwa li għandna tendenza ġdida ġifiri inkwantu għal produzzjoni aħarija. Ġifiri, f'territorju tagħna għandna containers li jaslu fit-territorju tal-Unjoni li il-dokumenti jgħidu li dawn huma t-shirts suwet imma il-tikketti jitpoġġow fuq territorju tal-Unjoni. U għet rrit jara fej konfiska sir tista tkun, per eżempju, mill-Pulizija tal-Olanda, għax dawn jitħlu fil-port tal-Olanda, imma ħafna drabi il-prodott jitlesna u jiġi falsifikat jitla minn Antwerp, mill-Port Antwerp, jisal obervije fi Franza u jitles tal prodotti falsifikat f'pajjiż ieħor. Iġifieri dawn huma l-affarijiet il-ġodda li aħna qegħdin ngħidu li qegħdin jiġru. Issa l-aħħar intervent is-sur Gensen. Grazzi ħafna, Sinjura President, fuq il-kwistjon tas Sorja Kolina tas Serbja hawnhekk qed nitkellmu fuq il-proġett li kopri il-Balkani tal-Ponent. Um, anki ġifiri proġett li l-Italja edha fuq dimnet il-Europol aħna minn ħafna laqad diġa biex nikor namlu koordiment bejn l-istati membri li huma mdaħla f'dan il-proġett tal-operati issa. Il-propja xogħol li jsir fir-reġjun hija waħda bazata fuq il-xogħol li jiddeċidu l-istati membri fuq livell bilaterali. Huma jiddeċidu biex jiġildu kontra din it-tip ta' kriminalità u anki jaraw eżattiment l-uffiċjali tagħhom x'se jagħmlu u kif se jagħmlu x-xogħol. Aħna f'dan l-istadju m'għandniex dialogu strutturat, per eżempju ma' Serbja, fuq il-level tal-kozi, għadu ma' jeżistix biex naraw kif inkunu nistaw naħdmu aħjar ma' Serbja f'dan il-kontest il ġifiri fuq il-level ta' proġett u il-level bilaterali li jisir xogħol. Fuq il-mistoqsija tas sur Newton dan, l-aċċess ta' dokumenti, iva Eh, mhux faċli li d-dokumenti isibuhom għax aħna m'għandniex sit għalina għal kowzi fuq is-sit tal kunsil jiġifieri il-konklużjonijiet huma kollha pubblikati ikun hemm jiġifieri referenza l standing committee tal-kowzi u minn dawn il-proċedimenti hemm in-numri ta' referenza għad dokumenti kollha skont jiġifieri il-proġetti kollha. Mhux kollha huma huma għall-pubbliku tafux imma Imma umbat, ovvjament, ix-xogħol li tista' inti segwi billi segwi referenza, imma jindi dispjaċini ngħid li ma nistawx ikonna xi ħaġa għal eh, cozy għax huwa grupp ta' ħidma ieħor fiħdan il kontesta kif jaħdem il-kunsill. Issa, il-rappresentazzjoni tal-istati membri fil-kosi għawnek għandek diverġenza fil-rappresentazzjoni mhux xi deċiżjoni tal-Kunsill li tiddeċiedi dwar delegati. U għalhekk id-delegati jiġu mill-kapitali għal ċertu stati membri għandek il-kapijiet tal-Pulizija għal Belġu Spanja, ġifieri il-Kummissarji tal-Pulizija, il-Komissija eh, ħanxef, kummissarji għal stati membri oħra jibatu uffiċjali għolja mill ministeru tal-Intern jew ministeru tal-Ġustizzja l-Ġermanja u l-Svezja u ftit Umbat jibatu l-kollegi mir rappresentazzjoni għawnek, per esempio Slovenja. Imma, ehm, l-ikbar numru jiġu mill-kapitali, mill-ministeri tal-ġustizja jew tal-intern. Issa, ehm, għanna tim zaħir fil-konsill, għanna tlet administraturi, għanna tnejn esperti sekondati mill-pajizi, un bat għanna u kol assistenti biex jagħmlu dan ix-xogħol eh, tal-kowsi. Għal mistoqsija ta' Sinjura Matthew, irridu naraw jekk hemmx biżejt fiduċja bejn l-istati membri li biex dawn jaħdmu flimkien. Jiena naħseb fuq livell ta' kbarazzjoni bejn il-pulizija mhux problema ta' fiduċja hija biktar problema ta' riżorsi. Il-Dipartimenti tal-Pulizija dawk li huma responsabbli mis-sigurtà interna għandhom ħafna problemi fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Għalhekk jiġifieri kollox għandu x'jaqsam amministrazzjoni tar-riżorsi kif jinqasmu biex ikun hemm amministrazzjoni tajba. Jiena naħseb li hawnhekk il-kruks ta' kollox il- biex nsibu ktar risorsi. ħafna drabi dejjem nirrepetu nitkellmu fuq il-finanzjament. Ħafna stati membri jgħidu li proġetti Ewropa li jidħlu fil-policy cycle hemm bżonn ikollhom jiġu finanzjati mill-Unjoni. Issa, ovvjament dan il-finanzjament għadu ma jeżistix u mhux possibbli li wieħed jiksbu għalhekk mal-ġitz, Joint Investigation Team, din naħdmu bijom u sissa l-budget tal-Eurojust kellhom budget għal-ġitz, issa anke dan il-budget mus se jibqa' jeżisti għalhekk se jkollna problema għal ħafna stati membri li ma jkunux jistgħu jibatu n-nies fil-Joint Investigation Teams ma jkollhomx il-flus biex jagħmlu dan. Ġifieri mhux problema ta' fiduċja ma ta' riżorsi kif eh, namministraw flimkien aħjar. Issa fuq il-xogħol li jsir eh, mill-aġenziji nisa ngħidilkom li ma tantx hemm xogħol li jsir mill-aġenziji kollha ħafna drabi jkun is-suġġett li jkun l-istess imma tip ta' xogħol u l-mod ta' kif isir ix-xogħol huwa differenti meta nqablu l-Frontex, Europol, Eurojust, Olaf. Euro kollha għandhom l-istess għan imma modi differenti imma il-riskju tal-xogħol li jiġi rdupjat huwa meta morru lil tal-Unjoni. Eh, per eżempju mal-Interpol u għalhekk għandna mekanizmi ta' dialogu u anki ta' diskussjoni u meta naraw per eżempju li Interpol diġà għandha xi proġett qed jaħdem li eh, nistgħu wkoll jaħdem għalina, mhux se noqogħdu nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa, imma naraw kif inkunu nistgħu nikkumplementawha. Għalhekk il-kozi wkoll għandha dan it-tip ta' kordiment biex nevitaw ix-xogħol doppju u naraw li ma jkunx hemm laqqas ġufiet jew kellha xi lakuni. Fuq il mota kif jitħlu l-istati membri f'dan eh, tip ta' opera differenti, dawn jipparteċipaw jekk iridu minn rajom biex jamlu dan il-Germania, per eżempju, jgħam daħla ħafna fil-proġett tal-Balkani tal-Punent, traffikar tal-Bnedmin, u traffikar u kol tal-eroina. Grazie ħafna, signora. Grazie, signor Genson. Abbiamo ancora qualche minuto, hanno chiesto la... Grazie, mela. Hemm xi kollegi li jixtiequ jerġgħu jitkellmu u nibdew bil-Onorevoli Newton Dan. Just to respond to Biex inwieġeb eh, għal xaġa li għal sinjor mill-Europol. Eh, il-problema għal li biex nqajmu kuxjenza u naħseb li dinja verament il-qalba ta' kollox. Għalix, jekk aħna nista' nqajmu din il-kuxjenza pubblika, iva, ser jgħinu u ser jagħmlu pressjoni sabiex issir xi ħaġa, mbagħad ikollna l-azzjoni politika għaliex il il-politikanti ħafna mid-drabi raġi xol din tip ta' pressjoni. Ġifiri, kif ser nqajmu din koxjenza ma ninsix il-qatid il-diskussjoni, konverzazzjoni li kelli ma l-ewel direttur ta'kom li uh, meta rtira ġemar l-ura l-Germania. U għal li l-gbar biza hija li konna bħal eh, ġara fil-11 ta' settembru fl-Amerika u l-din sa' fl-Europa ġifiri. L-ewa nistennew naraw xieġri bat naraw x'nistgħu nagħmlu wara ma naħsux li dinja soluzzjoni. Naħseb is-Surja Kolini għandu raġun, naħseb li fil-plenarja li jmiss ser ikun verament il-moment li nġbil attenzjoni lejn dan kollu. Ġifiri, kull opportunità sabiex intom eh, tqajmu din il-kosċjenza u tamluha interessanti għal pubbliku hija okkażjoni tajba. Forsi anka fuq is-sit elettroniku tagħkom tistgħu tagħmlu l-iktar għaxar persuni mfittxija fl-Ewropa, għandna ħafna nisħażina u forsi Jek namlu xaġa bħaddin anka eh, l-mezzi ta' xandir ikunu interessati. Eh, forsi din idea tajba u sabiex inqajmu iktar kosċenza pubblika. Grazzi ħafna Survivor. Signora Vajler, grazzi ħafna. Jiena għatnara li għandi l-fadda da xejħin u għalek ħares għal-mistaqsijiet tijaj palma għal kollega Jordan, aħna għanna mezzi tajbin, mezzi tajbin ta' xandin. 15 ilu kanna artiklu fil-mezzi kolla ta' xandir, artiklu eh, tajja fuq eh, l-ola, fuq l-istrutturi, fuq l-xolti fil-qasam tal-frodi, ġifiri. Eh, anka l-medikamenti fil-Germania tikun diskuss, medicini fil-Germania tikunu diskussi eh, ħafna għalix hemm ħafna attenzjoni mill media Punt ukoll fuq il-disponibilità u l-possibilità risorsi. U importanti wkoll illi l-istituzzjonijiet u anke l-awtoritajiet eh, li jaħdmu għanka fil-qasam tal-liġi kriminali jistaw jagħmlu iktar. Jina smajt ħafna kritika kontra l-Ewropa bħal kulħadd, però naħseb nista' nappoġġa l-idea tagħkom f'dan il-qasam. Nista' wkoll nikkommenta wkoll fuq qasam ta' dwana. Jina wkoll nipparteċipa fil-Kumitat tal- suq wahdini u uh, għet nidiskutu għal darbohra regolamenti u xogħol li għanna nagħmlu fil-rigward tal-qasam uh, ta' dwana anka għet nindirizzaw l-industrija uh, ta' Unit, ta' Franza tal-Ġermania ġifiri industrija gbar u intom tħossu li forsi f'dan il-qasam jista' jsir xi ħaġa sabiex Eh, tejna anka l-qasam ta' xol ta'kom, jew kella jekk nindirizzaw il-punt ta' l-industrija din tista' tfixkel il-xol fuq livell internazzjonali. L-aħħar mistaqsija. Niftakar tajjeb illi il-flejjes tal-Unjoni Ewropea dak eh, li eh, jifdal per eżempju Eh, minn ċertu liħ ta' traffikar illegali, eccetera, eh, jerġa' jiġi lura fil-fondi komuni tal-Unjoni Ewropea x'tiġri x'jiġri veru verament intom tingħataw xi flus imur l budget tal-Kummissjoni għall budget tagħkom x'jiġri eżattament. ftit eh, minuti biex twieġeb għal kommenti li għadek kif smajt. Mela, nista' nwieġeb. Fuq il-dwana nistaqnejt li l-Kumitat ta' Suq Intern iltaqet sabiex t teżamina l-kodiċi ta' dwana tal-komunità u kfettilkom qabel wieħed mill-problemi aħna huwa li rridu naraw li jkun hemm il-liberalizzazzjoni dwar l-informazzjoni dwar il-merkanzija sabiex il-suq intern ikun jista' jaħdem verament tajjeb. Aħna nixtieq ilu li naraw li l-dinja kummerċjali taħdem tajb imma irrid ikun hemm bilanċ ukoll mal-ġlida kontra l-frodi għalhekk perċentwal żgħir ħafna meta wieħed iqis il-flussi kollha kummerċjali legali li huwa illegali għalhekk irid ikonna Eh, Irritu naraw li nafu li l-istrumenti legali huma tajbin huma l-implementazzjoni tagħhom li forsi eh, ikonna problemi bija eh, kif jiġifieri id-dikjarazzjoni ssir dwa fil bills of lading tal-transitu ċertu informazzjoni li trid tkun bil-fors tingħata x'inkella ma nkunux nistgħu naħdmu U ħaġoħra hija li l-aġenziji tal- marittimi jamju dikerazzjoni tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea u mbagħad eh, lejn il-port aħari dejjem ikunu shipments inline u ma nafux min qed ibih u min qed jixtri. Għalhekk aħna nixtiequ li l-informazzjoni tkun tista' titpoġġa fuq mm, database Ewropea kif niġa namlu għat-transitu, għall-informazzjoni dwar il-transitu, biex ikonna informazzjoni kollha sħiħa tal-moviment kollu tal-merkanzija mill-bidu sal-aħħar. U hekk inkunu nistgħu naraw pereżempju li hemm xi movimenti mhumiex daqshem tant normali wieħed bat e, irrit jara u wkoll biex jipprova l-korruzzjoni kif rajna e, b'każijiet differenti. Għani Għafaw, grazzi. Ja, bedank Mr. Eh, Newton fur uw steun. Grazie ħafna dis-Sur Newton dan tal-appoċ li għatjuri ah, anka li eh, nqajmu din il-kosċenza publika Aħna lesti li nam kollu l possibbli sabiex nkunu nistaw naħdmu fuq dan il-qasam dan il-mod. Grazzi ta' suġġerimenti tiegħek sabiex aħna anke nagħmlu l-adattament eh, li qed tissuġġerixxi għas-sit elettroniku tagħna. Aħna użajna wkoll dan il-metodu meta kena bżonn ta' eh, naħdmu fuq operazzjoni fej anka per sa ritratti u rejna li l l għamlet il-koordinament, koordinazzjoni mal ħadmet f'koordinazzjoni mal stati membri, anka użajna l-YouTube. Dan huma eżempji ta' x'qed nippruvaw nagħmlu sabiex inżidu għajmu kuxenza pubblika fuq dan il-fenomenu. Forsi anka għajmu kuxenza għaliex Eh, per eżempju, jekk inti tkun turista t-tajjar t xi prodotti eh, falsifikati, eh, tkun taf xinu manka per eżempju l-ħsarat, l-ħsarat satrilek f'saħtek. Kien ukoll percentaġġ ta' għana kol percentaċ tal-, -valur tal konfiski jerġgħu marru lura għas servizzi tal-pulizija ma naħsibx li dan huwa l-każ l-istati membri kollha ma hemm xi stati membri li jaħdmu b'din eh, l-tip ta' leġislazzjoni. Rigward ta' rikavat mill-kriminalità. ħafna kelmtejn fuq is-sinjura eh, ta' sinjura Vajler, iva hemm deċiżjoni qafas tal- għal dak li huma sanzjonijiet legali iġifiri Dan ifisser li jista' jkollok inti għat terrorizmu jew inkella l krimita organizzata li inti eh, tagħti deċizjoni f'pajjiż u tirċivi l-flus pajjiż ieħor. Hemm ukoll deċiżjoni qafas dwar il-mod tal-konfiska li ssir ukoll cross-border u hawnhekk hemm ukoll ċertu regolamenti dwar il-pajjiż li jkun qed jitlob il-konfiska u dak il-pajjiż li jkun qed jagħmilha. Jiġifieri fl-amministrazzjoni m'hemmx possibilità imma qafas legali jeżistu regoli. Ovvjament dan imur fil-budget fil tal-pajjiż, tal livell nazzjonali mhux Ewropo. Grazzi ħafna qabel nagħlqu għandna xi avviżi. Presso la sala għanna. Mela fissate ħajkun konferenza tal-istampa ħajkun hemm jiena, ħajkun hemm rapporter, ħajkun hemm xi esperti, ħajkun hemm ukoll eh, Sur N, Chris Van Kisten, Jimen Newman, Stefan Cefani, u anka Donċotti tal-Libe. Libera. Eh, aħna nkomplu mbagħad fit-tlieta, ħajkonna serje ta' eh, suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-intervent ta' Frontex ta' ILO u l-Aġenzija tal-Ambjent u anka Libera. Mela nibdew fit-tlieta bl-ewwel cluster ġifieri fuq it-traffikar tal-bnedmin e, għall-għanijiet eh, għal skopijiet sesswali jew sfruttar ta' xogħol. Jena ovvjament nishtiq nirringrazzja li rappresentanti tal-Olaf, Europol u anka tal-Kozi għal eh, mod ta' kif eh, wieġbu kif ukoll disponibilità tagħhom eh, u il-fiduċa li turu fil-mod ta' kif naħdmu. U aħna konvinti li fl-aħħar tal-mandat ta' dan il-kumitat, anke jekk huwa mandat qasir, fil-fatt ikunu nistgħu nippreżentaw pjan għal ġlieda tal-kriminalità organizzata, traffikar u il riċiklaġġ tal-flus. Grazzi għal darboħra u jena ċerta li ħanerġaw nintaqaw biex inkomplu saħħu din il-kollaborazzjoni u dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Grazzi mela nerġaw nsaqgħu fit-tlieta.